So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle, die schon da sind. Lodwa tajba, unsi għaraf li tajb, senjuri. Nistaw niftħu din il-laqa. Għalmenu għal dawk li għedin għamunek, nil kom il-kolonek fosma. Din hija ħart laqa tana fil fat għal din is-sena. Jekk inħarsu lejn punt numru wieħed fuq l agenda xi tibdiet tibdiet niproponilkom Punt 13, eh, l-użu tal-art indirett, ah, ser nitkellmu l-lum wara 10. Mbagħad għada s-sur Buzek irid jiġi indirizza l-kumitat. U jgħidilna dwar il-konferenza ġewwa Cancun. Għandu ġurnata mimlija. U għalhekk jista' jkun li ser jasal nofs il-voti. Għalek ikonna nifu biex ikun jista' jitkellem. Bad punt 5 u 6 tal-lum fuq il-medicina erbali ħan għom bħala ħaġa waħda. Mbagħad għandna punt numru 7. li ħan dwar fis sessjoni ta' implementazzjoni. Għala punt 17. Mela, sa' kemm għandkom xi oġġezzjonijiet nistgħu napprovawhom. Issa, xandi xin ħabbar. Mela l-ewwel net jan 4Q2 fissija ħajkunem prezentazzjoni um, Outlook Project u kull minnu interessat jista jattendi dan se jseħf erba' kjutnej għada u l ħajkun emmek eh, komissarju u ċerta komitat ħajkun hemm prezentazzjoni ta' dan il-proġett. Ħankunu qegħdin niddiskutu l-kwestjoni għada wara l-offsinar. Nhar erba l-ewwel ta' Deċembru, fit-tlieta Kol, fit nej Q2 ħajkonna workshop fuq il ħassin tal-foresti. Koordinaturi kienu ftemu li kien ħajkonna workshop dwar dan il-punt. <coughs> Għalun ħajseħ l-erba wara l-ofsena. Il-ewwel ta' Deċembru wkoll hija ġurnata dinija li ehm, tfakkarna fl u għandna rapport mill-ġus Mawda. Il-statistika mm, ma tantx hija sabiħa, 33 miljun persuna hija affettwata bl-AIDS livell dinji, il-biċċa kbira nsibuhom fil-Afrika ta' Sotta Sahara. 23.5 miljon ruħ umma għandhom l-HIV, umma HIV pozitiv f'dawk il-reġun. Din hija dizastruża pala riżultat u għanna ħarisna u kolla kwestjoni fl-Europa u kwestjoni kera kol fil-Baltiċi, Russja fl-Europa u l-Ukrajina. Ġifri hemm xi kwestjonijiet kwestjonijiet urġenti illi rridu nittrattaw minnu fih ukoll għal dak li għandax taqsam l-Europa. Kwart il-rimi tal-iskart għal-kampanja fl-Italja, kommissjoni marret biex tara, pati delegazzjoni biex tara zazament x'qed jiġri, biex tara l-iskart kollu li qed eh, jimla t-toroq fil dik il żona u sur Butrella kienet imexxi il-delegazzjoni wkoll fl-bateri ġembraħa jkollna aġġornament wara. Minna ħataħħa. Kol ħad kunu tafu, naħseb tafu illi konferenza ta' Cancun. Beda l-lum, fil-fat itkellimna eh, dwar din ħaġa ġimma li għaddit. Fil-fat konna l-koll emmek meta għaddottajna il rezoluzzjoni 2 2-9-2 kontra 2-7-4 kien il-vot. Jina xsib ta' kunem iktar unanimita, nejt id-dritt, iżda memx tamel dak li ġara, jien rajt ħafna rapporti mbagħad il-medja wara kien hemm rapport wieħed illi ħassibni xi ftit. Ovvjament ma ħadd ma ma kollox u wieħed irid jarraf illi rridu naqblu mal-maġġoranza. Imma l-Soroider li jmexxi il-Komitat tal-Industrija ħareġ qarrija fil-kapaċità tiegħu bħala ċer u qal bażikament li l-rezoluzzjoni bazzikament suicidju politiku u ekonomiku. Kellem dwar it-trasformazzjoni ta' Germania fi stati li palissa wara tini gwerra dinjija u isaqab xabbaħna maħħom. Għandina unu ċeċati, ovvijament se tgħid li trit. Imman bat li toqot tgħid li danja montaċu ta' suwiċidju huwa żejjed, kollu żejjed, kollu u ma nasib xie waxira. Mux klim xira illi jgħid ċer ta' komitat. Musa nemma xie arjiet pubbliċin bin kondana dak li għale ma' tina ta' sew mux eh, maħħaċ pjaċiċ. Ovvjament, naħna sumi li l-komitat kien jaqbel mal-president tagħhom ukoll dak li qal. Eh, Signora Ruth Behrent, eh, jina u kol xaqt titkellem dwarha li jkun ċer ta' u importanti ħafna ftit huma li għandhom dan il-privileġġ li jkollhom din il-karga u għalhekk dawn għandhom ħafna responsabiltajiet xi ġorru fisem il-kumitat tagħhom u għalhekk jiena nixtieq nitolbok fi kapaċità tiegħek bħala ċer tal-komunità biex tara jekk tal-komitat biex tara jekk id-dejn hija eh, riflessjoni tal-pożizzjoni kollha tal-komitat. Jekk le, forsi nagħmlu xara mbagħad li dan din kienet opinjoni fil-kapaċità personali tiegħu u mhux qed jitkellem u jgħid dawn tip ta' affarijiet fis-sem il-kumitat tiegħu li jmiss. Eh, Sir Davis, ovvjament dawn mhumiex kummenti li eh, jaqblu magħhom il-Parlament. Eh, jista' jgħid li jrid il-President tal-Kumitat fuq livell personali jaħseb li jrid iżda ma nafx jekk juża r-riżorsi tal-Parlament biex ferrex il- xandira tal-sqarrija tiegħu għax ħafna drabi jgħidulna le ma jistax tejdu l-affarijiet ma jistax ikollok eh, min jaħdem fil-mezzi ta' xandir biex ixandarilek u nassumi li suppost l-istess japplika l livell parlamentarju. Grazzi. Kathleen? Jiena membru sħiħ tal-Komitat ITRE u jiena nafu da ċer u dil-komitat itre u kol ħaj seħissa dil ġima U għatajab ħafna li inti ħabbarta din għaxina personalment għan nitkellem mija u kol flimkien ma' membri oħra minn gruppi tijaj u oħrajn fil-komitat itre din il ġima Grazzi. Grazzi mela jista nistaw nifacċaw l-affarietek forsi mwere mux tajjeb illi nsemmu il-kollegi, imma naħseb illi mar li l-inwis, u għed ma jistax jaqbat u permetti illi daw l-affarijiet jgħaddu minar ma nikkommentaw di kustini ta' li għamon ta' suicidju, palma għalu hija xi ħaġa tabbarra minn minnaw, probablement. Naħseb il-koll irridu naqblu illi l-gassi effett serra u bantaħsara U għalhekk naħseb li nistgħu nikkritikaw dak li intqal. Mela naddu punt numru 4 mstaqsija ta' Sur Shader u Sr. Gerber u Jim Higgins. L-ansi jgħet insejt e, e, e, netkenu għal punt numru 3 li napprovaw il-minuti ta' 6 ta' settembru. Jekk memx talbi tal-modifika, Mela, naprovaw, mela nirġan ura l-punt numru 4, mistoqsija orali fuq eh, deficienza tal-vitamina D. U għandek skambju ta' ideas opinjoniet ma' rappresentanti tal-Komissjoni. Nados sinjur għader l-għonet. Aħna kif tafu kena konferenza f'April u aħna kena konferenza li kien irnexxa flimkien mal-Parlament Ewropew. U ma najma lajf fil-qosor. Għasab il-koll tistaw taraw il-brochure fuljet il ġi infassal u għalek wara il-konferenza nkunu nistaw najdukom eżattament għad Jiena minix Eh, jina fil-qasam legali naħdem mux fil-qasam tal-medicina, ma Nista nejdilkom li dan kienet skampi ta' formazzjoni interessanti ferm. Higgins u Versberger talbuni biex niskuza skuża hom fismi xtaqo jkunu għaw ma kellhom impenju oħrajn. Biex nejdilkom ftit dwar il din dan il-proġett. Għamilna proġett u li suppost irċevejtuh il-kol. Għalmenu rċevejtu l-formazzjoni essenzjali, ġifiri għalmenu kull grupp għa suppost waslis l-om kopja biex jqassam l-delegati tagħhom. Jimu sa nitkellem dwar elementi kollha li hemm imħadnin fid-dokument għaliex kull ma trid tagħmlu taqraw, imma ħan fuq l-importanti x'inhi l-problema hawnhekk xnafu dwar di? Anki minn minn xtabib, anki minn u ċittadin komuni. U u sempliciment interessa ftit daw l-affarijiet jafu li l-vitamina D hija importanti ferma sabiex it-tfal jikbru anke żaża jiżviluppaw anke għal kbar. Aħna nafu wkoll li bħabba permezz tax-xemx u dita bilanċata u tajba, wieħed jista' jgarantixxi l-ammont ta' vitamina D li ta' bastak. Però li, ma fuq ħafna nis kienet illi n-nuqqas ta' vitamina D apparti l problemi sa joħloq fl-adam, jista' jwasal għal ukoll patoloġiji, pal per esempio diabete, l-azma, multiple sclerosis, e, tipi differenzi ta' kanċer, u ikun hemm u hemm affarijiet oħrajn martiħor li jista' jinqala. Permezz ta' dan istudju mill-li 50% tal-popolazzjoni Ewropea se bati minn dan qed bati minn dan in-nuqqas ta' vitamina D. U l-element li huwa ġdid ħafna għalija kienet li jena skoprejt li xieħus minn dawn il part dawn il-patologiji, jena xsebt li ma jizistux fl-Europa. Jeżistu għat. Per esempio, fl-Ingilterra, a londra sajna, rajna li kienem eh, eh, ċertu mars li ħaħna ħsibna li kien sparixxa l-kollox. Pero nafu li nistaw il-tejbu il-situazzjoni u din tista' tejna biex infadlu kol fuq livell ta' eh, flus jintefqu fil-kura tas saħħa Paragrafu 5 fil-dak li jina prezentajt, jina eh, għamilt tabella ta' bazati fuq istatistika u informazzjoni kena ta' sena li għaddit studju li bazaruħu fuq 17 eh, il-pajjiż Ewropew differenti. Jekk nonfqu 10 minn 10 minn 10 biljun euro mela għal kull persuna li dbati tista tifrankanna 187 biljun euro. Però jekk il-25% ta' dawn iċifri ċifri ta' jifratu realtà kol ikun biżejjed biex fejdan dan il-komitat nibdew naħdmu naħdmu ftit dwar l-opportunitajiet illi naħdmu fuq kampanja ħafna iktar attiva u nintervjena fuq l-event tal-Unjoni Ewropea sabiex innaqsu din il-problema tan-nuqqas u ta' deficienza nuqqas ta' vitamina D. Aħna rridu politika s-saħħa li hija ħafna iktar <laughs> ħafna iktar inċeziva, ma aħna jina naf li l-ċer jider li għandu ħafna xi jagħmel ma għandu ċans jisman' imma għandkom ħafna paġni hawnhekk fil-preżentazzjoni tistgħu taqraw ma rrid ngħid illi iktar minn 50% tal-popolazzjoni Ewropea hija ma intlaqtet minn il-problema. Imma nistgħu nifrenka ħafna flus jekk ninvestu ftit fi dan ir-rigward tas-saħħa. U nixtieq nkun naf minn miegħu fostkom illi mhux li mhux jitkellmu bizwar dan fih dan il-kumitat tagħna ma anke fil-plenarja. U nafu illi di tagħmel differenza jekk nitkellmu dwar l-affarijiet fil-kumitat jew nitkellmu dwarhom ukoll ġol plenarja. Grazzi ħafna. surade Nanna direttur s ta' Digi Sanko illi se jedilna xiftit dwar xaħsbu l-Konsil l-fatt li madwar 50% tal-popolazzjoni li hija nieqsa mill-vitamina D. Grazie, il-Kommissarju, Kommissjoni hija konxja ta' dan din il-problema u ta' fil li jridu nippruvaw nirramifikaw il-problema u nafu li dan huwa nutrient essenzjali biex wieħed jgħix b'saħħtu aħna nilqgħu l-azzjonijiet li huma marbuta ma' din il-prevenzjoni u nixtiequ ngħidu li l-Kummissjoni taf xin sew xin id-dejta rigward il-problema ta' dan in nuqqas ta' vitamina D u problemi li Mars jista' jinqala. Imma informazzjoni rigward il-muskoli u l-adam li mux disponibli. L-amanti massimi u minimi ta' vitamini u minerali li jem fil-ikel kif ukoll eh, supplements għall-ikel li jem fil-tivet erba' 6 u regolamenti 1925 2-6 ħajkunu sabliti fuq bażi ta' sekurtà u nitkellmu dwar il-livelli eh, standards li ikun hemm skont li klejdu EFSA u antitajiet oħrajn u reference index ser eh, ukoll jitqis ħafna xogħol qed isir aħna minna konsulta wiesa ma' sati membri u partijiet interessati fuq il-kwistjoni. Kull sforza se jsir biex naraw illi firxa sħiħa ta' prodotti hija disponibbli għal konsumaturi u fl-istess ħin il-riskju fuq dan in-nuqqas ta' l-vitamina Z dan ir-rigward l-awtorità tas-sikurtà talbu illi konna dan l-aġġornament eh, xjentifiku eh, fil kas fl-1992 għal din il-kwistjoni. Il-timetable li aħna qbilna fuqu għal kompetizzjoni ta' dan ix-xogħol hija tmiem tal-2012. La darba l-Komissjoni tkun irċivit l-opinjoni tal-EFSA, aħna se jisum bat jekk xi azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea hija meħtieġa. U dwar l-istudji illi aħna diskutejna, il-programm speċjalment jekk nitkellmu dwar il-clinical trials. Irrid is fid-daw tal-ġejjieni. Grazzi. you, Harris. Wir haben Wortmeldungen von Dagmar Roth-Behrendt. Grazie. Dagmar, jek jozbok. Grazie ħafna, Präsident. Sur President, fil-bidu, meta rajt dan il-punt fuq l-agenda, u semmu dan il punt bajt kemm xejn sorpriża. Għaliex jekk irid nkun kattiva nista' ngħid din hija xi reklamar jew skuża ta' reklamar minn taħt biex biex nkunu nistgħu ngħaddu l-ingredjenti miżjuda għal pazjenti tagħna jew għal konsumaturi tagħna u għalhekk bajt kemm xejn sorpriża biex ngħidlek. U hemm punt ieħor nixtieq nagħmel u li laqatni mhux ser nagħmel kummenti fuq il- fuq il-punt li għajmet il-Kummissjoni f'dejjem fid-dawl ta' Trattat ta' Lisbona, iżda l-Unjoni Ewropea nemmen li għandha responsabilità importanti fis-saħħa, fil-qasam tas-saħħa. Iżda nilqa' il-punt li tqajjem u naħseb li importanti li rridu naraw fejn sejrin x'direzzjoni rridu nieħdu x'affarijiet rridu niksbu u kif ħan niksbuhom. U ovvjament rridu naraw li aħna jkollna fiduċja fejna ċittadini u nieħdulna bis-serjetà. Issa, fir rigward il-leġizlazzjoni ta' dan l-aħħar sur Lise u Chris Davis naħseb ċerta li jistaw jiftakru dwar x'tkellimna u aħna tħaddidna dwar dawn l-ingredienti miżjuda għall-ikel u anki dwar l-ammont rakkomandat kuljum. Muller kien il-rapporter dak iż-żmien konna qed niddiskutu dawn il-food supplements u eh, kenna rapport li Sabna femmit maqsumin. Kien hemm ħafna attakki wkoll mres għalajn senjura sinjura Muller f'dan ir-rigward għaliex kien hemm ħafna tqanqil dwar kemm l-ammont rakkomandat kull jum għandu jiddaħħal pereżempju għall minerali, għall ingredienti, għall vitamini, eccetera. U għalhekk nixtieq nwissikom biex ma titħlux għal din is-sitwazzjoni għal darboħra. Diġanna leġizlazzjoni fil-prattika hija leġizlazzjoni, il-kollegi tkellmu dwar il vitamin eh, D u għalek ma rridux namlu pakket ta' leġizlazzjoni għal kollox, ma rridux nistrapalaw sustanza wahdanija u namlu leġizlazzjoni kif ġiġi. Ovvjament nafu li għand effetti tista' tnaqqas il-probabilità tal-kanċer, iżda din hija xi ħaġa kontroversjali fid-dinja tax xienza u anke f'dik tal-mediċina. U għalek staqsejtu tabib tijaj x'namel, nieħu iktar vitamina A, vitamina D u jkollok tweġibiet differenti minn onkoloġi differenti. Jien m'iniex tabiba u għalek nwissi biex noqogħdu attenti u nkunu kawti. L-osteoporosi naħseb hija konsidrata li hija problema serja ħafna u għalhekk importanti li natuha ħarsa nitrattawa, importanti li naraw il-mardi differenti li huma tjeffetwaw l-Unjoni Ewropea, iżda nirrid naraw analiżi ta' dawn il-mart u mhux niffukaw fuq l-irmedju teoretiku. Għaliex tista' tkun inkella panaċeja sħiħa l-mardit tal-lada, per eżempju, tista' twassal biex tnaqqas. Iżda nipreferi li konna approċ differenti fid-dokumentazzjoni. Per eżempju, espożizzjoni ta' xar minuti għax-xemx anki fix-xitwa jew inkella 10 minuti ta' dawl mix-xemx, xemx li tkun moħħija wara l-sħab, xorta waħda tista' tagħmel tajjeb għal nuqqas tal-vitamina D. Rridu naraw leġizlazzjoni xini u mux noqogħdu nisprapolaw għal vitamina waħda partikolari, xinkella għala mux dik il-vitamina E jew il-vitamina C jew vitamini oħrajn. Naħseb li l-Kummissjoni għandha responsabilità hawnhekk biex tieħu approċċ għaqli għandna leġizlazzjoni ċara u rridu nirrivoduha. Għalhekk għandna naqblu li rridu reviżjoni ġenerali, rridu proposta konkreta għal vitamini kollha A, D, F, C u l-iktar waħda C u nkunu nistgħu namlu revizjoni komprensiva tal-politika b'diskussjoni ċara għaliex inkella nħeġġiġkom tkunu kawti u noqgħod lura mill naqbad u niddiskuta l-affarijiet kif ġiġi. Grazzi, grazzi ħafna, jieti president Niftakar il-battalja li kien hemm fuq il-battalja tal-vitamina C fl-imoddi u dan paralizza s-sistema tal-kompjuter tagħna beluf u eluf ta' emails. Għaliex kienu ħafna nies li kienu edin jajdu li rritu ikun hemm ammonti ta' vitamina C li tittieħed kuljum u dak iż-żmien l-ammont li kien permess li wieħed jieħu kuljum kien qed jirrikmandaw li jiżdied. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li konna s-surris Min kom jishti jieħu l-kelma l-ewwel? Dis forsi? Iva, kont qed nitkellem mal kollega Lenner u dan ġi membru sostitut mill-lum u naħseb li nispera li kollu rwol attiv f'dan qasam ukoll. Jien naf li din il-kollega ġem in Finlandja xandax xitajdinna fuq il-vitamina D Uma hija sitwazzjoni differenti minn tar-Renju Unit u dwar il-parili li jtuna it-tobba fir-Renju Unit dwar il-vitamina D. Hemm regolamenti u pariri li varja minn pajjiż għal ieħor dejjem skont il-vitamina D jew il-food supplements. U għalhekk dan l-affarijiet jinbidlu skont il- bassir ta' temp li huwa differenti minn pajjiż għal ieħor, u x'inhu l-punt ta' tluq tagħna? Għandna bżonn li jkollna dawn il-prodotti minn xi industrija tal-kimika u żommhom fl-iskafef tagħna. Inti President pereżempju titorganizza rutina ta' kuljum waqt il pawza ta' wara l-ofsenar biex ikonna dawn il-supplements tal-vitamina D. X'inhu ma l-standards? X'inhu l-prassi komuni? U x'linji gwidi nistgħu nissuġġerixxu bħala punta tluq? Gut, äh, man äh, hört ja immer, dass eine ausgeglichene Ernährung und eine ausgeglichene... Grazie. Dem nisimaw li dieta bilanċata u stil ta' ħajja bilanċat tista' twassal għal rizultati aħjar iżda mhux dejjem l-affarijiet jimxu wartu kif nixtiequ aħna u għalhekk kampanja ta' informazzjoni hija xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi. Ser naraw kemm sertejn jekk isser tikseb sitwazzjoni ideali, din hija ovvjament domanda diffiċli, iżda ovvjament il-politika tas-saħħa u l-ħarsin tas-saħħa hija xi ħaġa lil l-koll ħerqanin li nħarsu. Ruel, tixtieq titkellem? Sinjura Manner mill-Finlandja tixtieq titkellem? Kun interessanti tajdilna x'pożizzjoni għandkom u kemm hija differenti fil-Finlandja. Grazzi, jena ġdida f'dan il-Kumitat, Sur President, ma nafx x'intqal qabel f'dan il-debat fuq dan il-suġġett, iżda personalment naħseb illi jekk hemm xejn stramba li qed nifukaw fuq vitamina waħda partikolari. U naqbel ma' Sinjora Rodberent li rridu nieħdu approċċ aktar ġenerali. Palma qal il-kollega qabli tkellimna dwar il-prassi differenti minn pajjiż għal ieħor u maltu l-ewwel sena ta' ħajja ta' tifel jew tifla importanti kemm jieħdu vitamini, u vitamina D speċjalment, Hemm rekomendazzjoni differenti li varjaw minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju fil-Finlandja l-ammont huwa u aktar bax meta tamqabbel mar-Renju Unit, u għalhekk għandna bżonn bilanċ sabiex naqblu dwar ir-rekomandazzjonijiet madwar l-Ewropa għaliex jekk l-ammont ikun wisq ta' vitamina D dan ħajkun ta' ħsara speċjalment għat-tfal. U għalhekk irridu nkunu konxi li matul l-istorja l-rakkomandazzjonijiet tal-vitamina D nbidlu ħafna. U din hija diskussjoni għalhekk nil qawa u tkun ideja tajba jekk nistgħu niksbu bilanċ fuq il-livell Ewropew. Ja, vielen Dank für diese äh, Äußerung. Grazie ħafna. Surris. Tixtieq tkompli kellem fuq dak li dekemant. Nista' naqbel mal-approċċ li għandna nistennew l-istudji li qed tagħmel lefsa bħalissa minnaħam iżda ħafna kumitati xjentifiċi l-istess affarijiet qed jitqajmu, pereżempju l-bilanċ, l-ammont ta' xemx u l-espożizzjoni għax-xemx jew inkella dwar artifiċjali id-dita u supplements differenti u fatturi oħrajn li rridu nqisu meta nistudjaw dan il-fenomenu. Hemm punti li varjaw skont il-gruppi speċjali, per eżempju tfal, trabi jew l-anzjani. U għalhekk irridu attenti x'konsumaturi għandna u kif ħan involvu dan l-suġġerimenti nilqaw ix-xogħol mal-Kummissjoni u anke mal-Aġenziji tagħna u possibilment anke mal-riċerkaturi interessati f'dan il-qasam. Jana Schroeder? Jana Schroeder?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 Għaldaqstant, jekk għanna soluzzjoni għal problema waħda biss u għanna bażi xjentifika adattata, għala ma nix nimxu ktar qoddim issa. Jekk diġa tassow hemm studi avvanzati ħafna f'dan il-qasam l-Ewrow li kien hemm riżultati xirqa allura anke jekk ikun hemm problemi li rridu naffrontaw, dan huwa tajjeb, iżda diġà sibna l problemi x'inhuma u sibna soluzzjoni għaliha. U għalhekk għala m'għandniex nimxu aktar il qoddim mbagħad xtaqt tinżid xi ħaġa oħra. Fl-Istati Uniti diġà tkellmu ħafna fuq dan l-argument, hemm ħafna studi u mxew il-qoddim u naħseb li dawn huma studji li huma dispożizzjoni tal-pubbliku għalhekk nittama li l-deputati Ewropej ikun jistgħu trattaw dan is-suġġett. Smajt li hemm leġiżlazzjoni li ilha minn 20 sena ilu l-hawn u għalhekk diġà hemm punti li ġew fissati minn qabel biex ngħidu hekk. Iżdissa, kwistjoni hija jekk ser nifmu xinija l-dozi ta' kuljum li nistaw natu l-ċittadini tagħna. ħafna esperti li jgħidu li l-vitamina D hija importanti ħafna sabiex tevita li kunem mardit oħrajn li semmejna. Iktar minn 50% tal-Ewropej għandhom nuqqas tal-vitamina D. U dan huwa bazat minn evidenza medika u nafu fitxar li l-nuqqas tal-vitamina D iwassal għal fattur ta' riskju u fattur ta' riskju. Mux għed nitkellem dwar il-fejqan, iżda dwar il-prevenzjoni tal-mart. Hemm min jitkellem fitxar kontra l-vitamina D u għalek forsi nistaw nimxu biex ikonna kampanja komuni, forsi limitu minn qabel għad-doza li kum miftija minn qabel għaliex il-ċifri li ġew applikati 20 sena ilu issa imxejna minnhom għadhom xie applikaw għalhekk mux qed nitkellmu dwar biljuni ta' euro u naqbdu ngħidu t-numru kif ġiġi, rridu nqogħdu attenti, rridu nifmu x'inhija id-daqs tal-problema, mbagħad inkunu nistgħu nevalwaw x'inhuwa r-riżultat mistenni u mbagħad nasbu wkoll l-affarijiet l-ispejjeż marbuta ma' dan u naħseb li r-rapport jgħin f'dan ir-rigward u naħseb li bekk nkunu nistgħu niksbu riżultati pożittivi ħafna. Grazzi għad domandi u grazzi għad diskussjoni tassew interessanti. Nafu li l-Kummissjoni ħat titkellem propju fuq dan u għalhekk ħaniksbu riżultati għal dawn l-attivitajiet. U diġi saħħa ħat ħsieb dan il-xogħol u anke dan il-kumitat ikun jista' jitratta din il-problema fil-ġejjieni. Ngħaddi għal punti 5 u 6 fuq l-aġenda għaddihom flimkien għaliex qed nitkellmu dwar il-prodotti mediċinali veġitali tradizzjonali. ħafna minnkom irċevow sensiela ta' emails minn utenti li jibżaw li dawn il-prodotti jiġu projbiti fuq livell Ewropew. Forsi nistgħu naraw li nħorġu xi ħaġa minn din id-diskussjoni. Nisimgħu minn għandek. Iva nippruvaw naraw din il-kwistjoni u nippruvaw nsibu soluzjoni flimkien. Kien hemm direttiva li temenda l-direttiva 2001/83 EC eh, e għal prodotti medici intużati għal bniedem li jitolbu għal proċedura ta' reġistrar qabel ma jkun hemm it fis-suq tal-prodotti. Bħalissa d direttiva qed tiġi trasposta fl-Istati Membri kollha u għalhekk il-Kummissjoni konsidrat li xkil għal dawn il-prodotti mediċinali veġitali tradizzjonali trid titnaħħa. Aħna għedna verifikajna mal-Istati Membri li trasponow tal-aħħar dawn il-direttivi fl-2008 u għalhekk kulħadd qed jaħdem biex jitrasponi din id-direttiva kemm jista' jkun malajr batanna data dejta oħra li verifikajna u studjajna meħtieġa din il-proċedura. Il-Kummissjoni qed tindika Kummissjoni propju fl-2008 numru 584 għal livell ta' tossiċità ħafna mid-drabi id drejta ma kienx disponibbli u il-Kummissjoni qiset li dan wassal għal numru bax ħafna ta' applikazzjonijiet li Ċibit palissa u ġembru tal-2001 il-Kumitat għal prodotti medicinali vegetali ħarġet eh, fuljet ta' tarif biex sensiela ta' materjali kunu indikati u anki għal produtturi sabiex ikun hemm testjar xira u għanki informazzjoni dwar it-ħejjiet, dwar il-preparazzjonijiet. B'inizjattiva mal mal-entitajiet konċernati provajna naħdmu fl-imkien nizdu ħabel wieħed sabiex bekk ikonna proċess aktar jimxi ħarir f'dan il-kumitat u anke fir rigward l-entità li toħroġ il-permessi għal dawn il-prodotti. U għalhekk il-kwistjoni marbuta mal-dissemplifikar tal-proċess ta' reġistrazzjoni għal dawn il-prodotti ġiet trattata għalek kien hemm ir-rapport ta' li ġiet sottomessa l-Kummissjoni lill-Kunsill <laughs> u lill-Parlament Ewropew f'Settembru tal-2008 qed nistennew reazzjonijiet qatt ma kien hemm orientazzjoni mill-Kummissjoni fir rigward il-proċedura semplifikata u anki l-emendi għad direttiva li għadha mhix mhux mistennija għalissa. Fuq il-prodotti konvenzjonali bħal pereżempju l-mediċini ċiniżi, ir-regola li hija konsidrata f'din id-direttiva 2004 84 tiffaċilita tqejjed fis-suq ta' dawn il-prodotti mediċinali veġitali tradizzjonali iżda dan il-prodotti ilu fuq is-suq f'dawn l-aħħar 15-il sena u ilhom fis-suq dinji f'dawn l-aħħar 30 sena u għalhekk irridu attenti. Speċjalment għal dawk il-prodotti biex ngħidu hekk Ewropej. Fir-rigward bat mistoqsijiet marbuta dwar kemm hemm prodotti u kemm hemm prodotti li għaw taħt dawn il-proċeduri. Tweġiba faċli hija li ma nafux. Għaliex dan huwa proċess deċentralizzat, qed naħdmu flimkien mal-kumitat, nistudjaw dan u mbagħad fix-xhur li ġejjin naraw x'inhija l-istampa globali. Dan fil-fatt diskutejnieh f'Londra l-ġemma li għaddiet biex naraw kif nistgħu konna stamp aktar ġenerali ta' kif l-implementazzjoni għaddejjem. Fir-rigward dawn il-prodotti u l-applikazzjonijiet li rċevejna huma li fl-2007 kena l-istudji, ippubblikajna fl-2008 fejn kien hemm 110 applikanti f-17 il-pajis u kena assoċjazzjonijiet 200 prodott minn dawn it-tip reġistrati. U nafu li hemm stati membri li huma aktar attivi minn oħrajn għandhom tradizzjoni fl-użu ta' dawn il-prodotti għal mardi differenti u hemm oħrajn imbagħad stati membri oħrajn li ma tantx għandhom din it-tradizzjoni. U għalhekk f'dan l-istadju dan huwa l-tarif li xtaqt irresqilkom. Grazzi, u issa il-kelma l-bas Ajkut. Grazzi l kummissjoni ta' tweġibiet, imma naħseb li għatem xie kwistjonijiet li għadhom miftuħa illa lix minn dak li qed nisma' li il-Kummissjoni qed temmen dwar it-talbiet sistematiċi li qegħdin jingħataw anke reġistrazzjoni simplifiċi għadin xorta qegħdin joħolqu diffikultajiet u ostakli fl-istess ħin il-problema li mill-April 2011 il-mediċini u dawk tradizzjonali mhumiex se jidħlu f'din il-proċedura allura hemm problema minn April il qudiem f'dak is-sens allura il-Kummissjoni diġà qalet li sam mill-2008 u ma kienx hemm tweġiba mill-Kummissjoni u mill-Parlament u li qed narawha li għanna ħafna talbit minn ċittadini li huma mħasba dwar se jiġri b'daw il-prodotti. U jina di ma smajċ eh, b'mod konkret x'inhuma l-problemi jekk minn April li ġej tal-2011 din id-direttiva eh, tidħol fis-seħħ b'mod komplet se jkunu l-konsekwenzi per eżempju għal problemi għal prodotti li ġejjin minn tradizzjonijiet ċiniżi li jkollhom approċċ olistiku illi ma jistgħux jidħlu f'daw it-talbiet, daw se jiġu permessi biex jidħlu fis-suq tagħna jew le din il-mistoqsija u jekk huwa l-każ u jekk il-Kummissjoni tara fi dawn il-problemi qegħdin hemm għaliex il-Kummissjoni miex qed taħseb biex għalmenu testendi it tawwa li data tal-implementazzjoni iktar tard minn l-April li ġej biex tassigura li aħna ma nkunux qegħdin nostakolaw ċerti mediċini li jidħlu fis-suq li ma jkunx hemm validità għal dan. Allura naħseb hemm imbagħad kwistjoni oħra fejn forsi hemm problemja għal prodotti tradizzjonali li ilhom jintużaw però barra mill-Unja Ewropea għax inti qed il-dispożizzjoni tapplika għal 15-il sena. Imma jekk jintużaw għal żmien itwal fil-komunità għaliex dawn m'għandhomx jidħlu fis-suq. Allura f'dan is-sens naħseb jista' jkollok mistoqsija ċara li għaliex ma mmorrux iktar eh, li lien mis-sistema ta' kull kasalieħ u ngħidu eh, illi kull illi hemm il-possibilità għal dal-prodotti li jitlu fis-suq. Umbagħad oħra meta nħarsu lejn dawn is-sustanzi veġitali esklusivi, qed tħares lejn ċerti estensjonijiet jew se tmur iktar lilien għal mediċini li huma li għandhom approċċ iktar olistiku. Hemm possibilità li nipposponu din l-iskadenza ta' april 2011 dinja ċara, dinja mistoqsija ċara li għalija aħna nixtiequ risposta ċara u kol. Grazzi. Aris? If, if I like to, to uh, give very clear answers. Nishti niprofanati risposta Eh, ċara, sissa ħna ma dan tenzjoni u xewqa illi namlu estensjoni għal din eh, għal għadata biex titħol fisseħ din il-regolament. Għax aħna konna tajna periodu ta' sitt snin biex il-prodotti u l-produtturi huma marfa b'din id-direttiva u naħsbu li dinja ħaġa xirqa meta wieħed jara kif ir-reġistrazzjoni għaddejja u il-Kumitat tal-Veċetali qed jaħdem biex ikun hemm tranzizzjoni u applikazzjoni li timxi sew. U kif ukoll il-linji gwida u l-informazzjoni biex huma jistgħu jidħlu fid-direttiva. Fl-istess direttiva ħnedna tajna il-15 il sena għal fuq issu Ewropew f'dak li għandu xaqsamma użu ta' prodotti eh, ċinizi u medicini holistiċi oħra u f'ċerti każijiet dawn it-tip ta' minerali jekk ma jkunux ma jkunux is-sustanza prinċipali fil-prodott dawn ir-regola applika tal-regolament korrenti u kifet aħna fil-ġimat li ġejn ħankomplu nistudjaw u neżaminaw jekk hemmx problemi iżjed dwar in-numru ta' applikazzjonijiet u naraw kif nistgħu nejnu l-applikanti biex jaddu. U naħseb da japplika fuq livelli wkoll nazzjonali. Grazzi. Vielen Dank. Also, ich versuch's mal Grazzi. Also, sagen wir mal, in die Historie zurückzubringen. Also, die Aussage von... Għan niprofa npoġġi l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom. Id-dikjerazzjoni tal-Komissjoni mhijiex dwar il-fatt li nestendu il-perjodu tal-iskadenza għal reġistrazzjoni simplifikata. Dik fil-liġi, għallura dik hija sensibbli qed naħseb fuq et jina ma nistax nipretend li s-surrejs li ħajibda liġi biċċa leġislazzjoni għax liġi mill-2004 meta dak iż-żmien kont xedow rapporter qed tajt il-kellima aħna inizjajna fil-fatt, aħna bdejna din il-leġizlazzjoni, aħna talabna l-Komissjoni biex tnaqqa, biex tati biċċa leġizlazzjoni dwar dan, għamlet, dan għamlitu, damet biex għamlitu minn mindu kena din il-leġizlazzjoni għadda ħafnin, ħafna żmien biex naslu, biex ikolna monografi li jkunu prezentati fil- l-Autorità tal-Mediċini f'Londra. U għal dawk li kienu għamnek għal daqseg żmien, di kienet waħda mill-iktar biċċi ta' leġislazzjoni diffiċla x'kien hemm żewġ opinjonijiet ibsin li kienu qed jiskuntraw ma' xulxin fil-Parlament. minna ħalwata kellek l-idea li l-pazjenti kellhom id-dritt li jażlu x'mediċina jieħdu. Daw għalu li dat-tip ta' mediċini veġetali għandhom ikunu parti komplementari tat trattament li jingħataw il-pazjenti. U daw kienu diskussjoni diffiċli ħafna u s-surizek jiftakar dan. Kien hemm ħafna tobba illi kienu kontrina. U l-fatt li wasalna għal dan kien parzament minħabba illi il surusbek ġab l-autorità biex taqbel madan biex, biex najtek. Allura għad diffiċli bizzejiet biex aħna jkollna nifacċjaw daw it-tip ta' medicinali vegetali, għallura ma nerġawx nibdew il-problema kollha mill-bidu dwar mediċini ċinizi na nishtin niprofom daw imma jinet dimiex leġizlazzjoni, ħana nabżon leġizlazzjoni separata dwar dan. Imma eh, medicinali vegetali hija klassi differenti. <coughs> rridu namlu differenza bejn mediċini differenti kien hemm il-mistoqsija li ħarġet eh, minn kollega tiegħi wkoll Mistoqsija dwar il-leġislazzjoni. Aħna għandna proċedura ta' permessi simplifikata għal dawn il-mediċini veċetali, simplifikata għal dawn il-tip ta' mediċini, eh, kontrarju għal dawk li huma kimiċi, kemikali, huwa diffiċli biex ikollok prova li daw fil-fat għandhom għandhom effett għal dak li huma meħtieġa. Aħna mhux sempliċement nitolbu etika għal għal mediċini normali, ma rridu prova li dawnu miktar effiċenti minn mediċini oħra li ġaħdin fis-suq allura aħna tajna pożizzjoni privileġġjata lil dawn il-mediċini veġetali. Aħna dik kienet waħda mill-punti prinċipali tal-diskussjoni u bħala quid pro quo tal din il-proċedura simplifikata biex konna sigurtà li tajt li daw ikunu inataw, intużaw eh, barra mill-Unjoni Ewropea għal 30 sena u fiħdan l-Unjoni Ewropea għal 15 U s-sorejkot jista jgħid xiġri fil-leġislazzjoni 16-4 għal l-użu fiħdan l-Unjoni Ewropea għal 15 sena għal inqas 15 sena. Allura deċiżjoni jeda fidej l-Istati membri u naħseb li leġislazzjoni hija moderna u tajba, hija ġurnata. Issa, dwar mistoqsija dwar il-prodotti li jisparixu minn fuq is-suq. U fil-bidu għet da xinu, xandu xaqsam u kont sorpriza. U għamilt riċerka dwar dan u sebt li kull prodott illi il-produtturi preferi ma jaddix mill-sistema simplifikata, dan ma jistax ikun dak ma jistax ikun sfurzat biex għadim minn din it-tip ta' proċedura, jekk ma jriċ, ma jriċ. Għandek prodotti sempliċi illi mandom sostanza kimika Allura, huwa hija responsabilità tal-Istat membru illi jekk jippermetti xewle din il-medicina. Imma bħala regola ta' malaj mill-2004 dawn it-tip ta' prodotti għandhom seba' snin biex jaddu minn proċedura ta' permess simplifikata u ta' seba' snin jispiċċaw is-sena d-dieħla. Ma nistax nifhem allura. Min mila u għaliex xinis kienu għedin idumu, kienet kaxkru saħajom f'dan il-proċess produtturi ta' mediċini veġetali kienu konxi ta' dan. L-istati membri kienu informati dwar dan fuq il-possibilità li hemm problema dwar eh, livelli ta' kwalità ta' ċerti mediċini veġetali. F'dal każ forsi huma ma ridux jgħaddu minn din il-proċedura simplifikata. U wieħed li taħsin il-kwalità ta' sustanzi li ju possibli huwa li medicina komposta hija medicina veċetali jkun fija l-minerali u din mhix koperta mill leġizlazzjoni din għandha sustanzi oħra. U allura di taqa taħt il leġislazzjoni tal-mediċini tal-kemikali. Mbagħad għandek il-kwistjoni tal-manifatturi ta' food supplements jimma smajx li hemm problema mis sorris ma nafx. Forsi s-sorriż jista' jgħidilna jekk il-Kummissjoni qed taħseb biex tipproduċi leġislazzjoni apposta fuq medicini ċiniżi tradizzjonali fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena ħallejt il-dagma biex titkellem iktar, għax kienet taħtieġa biex tfakkarna, tfakkar il dawk il-membri ġodda f'dal komitat, imma jina rċevejt l-istess itri bil-tħassib u bil-bizat illi dawn is-sustanzi veġitali li użat, li jkunu użati mill-nanniet ta' ċittadini ħajkunu iprojbiti mal-Unjoni Ewropea kollha. U hemm biżaw tħassib illi pjanti u veġetali li ċerti ċittadini kunu qed jintużaw musej kunu jkunu jistgħu jintużaw iktar. U allura kumpaniji li mhumiex kumpaniji iktar huma ma jisom e, prodotti li wieħed jaddihom minn tal-oħra mar-reġjuni. U mill-April tal-2011 dawn dawn it-tobba omeopatiċi e, e, mux se jkun jistaw jgħatu mux dan il-prodotti jimma ġewx reġistrati, allora forsi tista' tinformana dwar dan. Chris Davis, il-kelma lik. Thank you, Mr. President. Uh... President, jien mux qed nitkellem fuq il-vitamini u l-food supplements imma fuq l-użu eh, tal-veġetali Jina smajt il-risposta li tana li rċevina minnant il-kollega tana jina naqbel ma dak li qalet il-kollega tijaj dagma, il-Kommissjoni trit li tagħmel proposta leġislattiva dwar medicina omeopatika u tradizzjonali għax jiena nemmen illi dan huwa suġġett importanti ħafna. għalmenu per eżempju fil-Greċja, pajizi, aħna għanna diversità u għanna biodiversità veġetali anka għal fejqan, eccetera, kif għal id-dagma, tip ta' fej, trattament ta' fejqan li jintuża li jintażel mill-pazjent. U anka huwa dawn huma prattiċi ta' żvilupp, għandna biodiversità, għandna ħafna eh, kummerċi żgħar li qed jippreparaw tipi ta' mediċini u kull ħaġa relatata mal-veġetali. Għanna konnet ninsaqsu l-daw n-nis, daw iċ-ċittadini biex jieħdu daw l-inizjattivi. U n-nis issa imħazba dwar kif din il-leġizlazzjoni ħad tiġi applikata. Allura huwa importanti ħafna li nemmen li jkollna leġizlazzjoni apposta dwar din il medicina tradizzjonali u anka dwar medicina veċetali u anka biex naraw jekk fil-proċess biex nippreparaw din il-leġizlazzjoni u kunx kwistjoni ta' perjodu ta' tranzizjoni jew infurzar li għanna bħalissa u d qoddimna. Grazzi. Mr. Rees. Answering the question about the, uh, what will happen with the product. Dwar il-mistoqsija dwar xħajġi b'dan il-prodotti, b'din il-proċedura ta' daw il-sustanzi tradizjonali, risposta hija li dawn il-prodotti ħajibqaw fuq is-suq. Imma mhux peress li dan huma prodotti medicinali ma jaqawx taħt, ma jkunx autorizzati taħt din il-leġislazzjoni. dwar l l-inizjativi tal-Komissjoni dwar mediċini tradizzjonali li kopru kull tip ta' mediċini li huma definiti bħala ċiniżi tradizzjonali. Sissa m'għandniex pjan li jkollna xi inizjattivi ta' regolament f'dan il-kamp. Kif tafu? L-agenda tagħna għandna ħafna bħalissa fuq idejna x'namlu. Għandna diversi direttivi x'nam x'nippreparaw li huma importanti wkoll x'nippreżentaw lilkom lill-Parlament u l-Kunsill. Grazzi. Das war's. Ja, vielen Dank. Dann haben wir darüber gesprochen und werden. Tekwes, mela, nalqu dan il-punt. Nerġaw nur għal dan is-suġġett iktar qudiem. Skużani, tgħid iċċer, tgħid kellima. Forsi kummissarju jew ma se mistoqsijiet jew ma weġibx. Ħanaraw jgħid iċċer. rigward l-inizjattiva regolatorja dwar il-medicina tradizjonali, That's good. Issa tejt iva, biss, <laughs> tejt il-kellima. Il-rappresenta tal-Komissjoni, kikku kikku xew, kikku nisa nejt iva, n-għost. Jina mkoll studijajt fl-Indija dan il-sujġet, tal parti minn l-studi tijaj. Ma, ma nistax namlu nejt iva, x diffiċli li nipprezenta dan it-tip ta' inizjattiva f'dan l-istadju tal-pjanar tagħna. Grazzi. The answer was more no, was not yes. No, the answer was I would like to, but I think Nasab it-tweġiba kienet nixti imma ma nistax. Mħafna interpretazzjonijiet jgħid iċċir. Forsi nista' nżid xi ħaġa, għal xi ħaġa kellim li jmiss. Ixtieq inkun naf xi tiġi eżattament għax għalfejn u tmin il-Kummissjoni qalu fir-rapport illi illi should be assessed. Now you say well Dawn għandhom jiġu evalwati, imissa qed tgħid li dan laqas ma jseħ, mis iġi jek inti tgħid jiġifieri laqas ma jsir evalwazzjoni mela x'qed iġri bitu bejn 2008 sissa x'ġara x'sar not, not much happened in this since, since Fil-fat mux ħafna sar minn dak iż-żmien law. Hekk jħsib tien jgħid ikellim. Jekk ikun hemm talba mill-Konsil u l-Parlament li jsir iktar ħeq komissar ikun responsabbli illi jiġeb għaliha u jħejji evalwazzjoni għaliha. Jien qed nitkellem dwar inizjattiva leġislativa mhux dwar rapport ta' evalwazzjoni illi distaw ehm, nitkellmu dwarhom fil-snin li ġejjin. Iċċer, nista' nissuġġerixxi li DG Sanko jagħmel imur l-Indja biex isib għal fatti u mbagħad jerġa' lura. Mit eh, din Punkt 8 auf der Tagesordnung. Mela naddu għal punt numru 8 fuq l-agenda. L-seba. Mistoqsija orali fuq il-linji gwida ġodda u r-riski ta' s-saxħa u l-azzjoni tal-GMOs. L-awtur tal-mistoqsija ċer, waħed mill-ċer, kollegi, waħed mill-istar kustjoniet importanti għanek kustjoni ta' saħħa riskjem ambientali. Jek nħarsu li direttiva mill-qrib, tistaw taraw illi dan jeħtieġ analiżi fuq żmien twil u fuq żmien qasir tal-konsegwenzi u effetti kumulattivi kif ukoll dwar il-effetti kroniċi il-ktirijiet regolatorji ma ġewx ehm, segwiti għalek il-Kunsill talab l-2008 li jkun hemm żieda ta' livell ta' evalwazzjoni tal impatt tal-GMOs. U dan sef l-14 ta' Ottubru 2010 Konsil ieħor fl-2010 komissjoni adottat proposta bilan illi faslu kondizjonijiet tal-evaluazzjonijiet sanitarji għall-Aġenzija ġifieri regolamenti u linji gwida ġodda kemm għas-saħħa kif ukoll ambjentali. Imma parti mill-komunità xjentifika flimkien ma' xista' stati membri ħaħsbu li dawn il-linji gwida ma jitajbux evalwazzjoni imma jwadajfu l-ħtiġiet ġodda għedin emmek. Jiddiġaw ma jarawom bħala mux bizzejiet. Jena mux sa noqot nitħol ħafna detta issa, iżda Nejt illi studji li għandhom jiġu komunikati għartiklu 25 ta' direttiva dawn ikopru l-effetti bioloġiċi, tal-organizmi ta' juma GMOs u dwar design l-jum għawnek imman dwar pesticidi l-ammont ta' żmien huwa perdu ta' sentej. U jekk inqisu li aħna ħankunu il-pubbliku ħajkun qed konsma GMOs, eh, dan ifisser l-istudji u jessaw għal 24 xahar minn flok 3 xhur bħal fil-kas tal-pestiċidi. U kol komissjoni tixti tordna li fiju testijiet ta' tossikoloġija ta' reproduzzjoni u testijiet interġenerazzjonali fuq il-GMOs. U din dak li huwa jiena fid-direttiva iżda ovvjament ma kienx min ta' kasom. U ma tem informazzjoni hemmhekk rigward l-analiżi ta' tossikoloġija. Dawn ma jitkellmux dwar il-kwestjonijiet ta' vera jekk it-tossikoloġija, ma report it-tossikoloġija mhix waħda li toħroġ riżultati jew pożittivi u negattivi, hemm ħafna negattivi follow-ups u għandek ħafna iktar pożittivi milli kollok negattivi par riżultat. U il-tekst fil-lingwaġġ mhuwiex huwa rinqas restrittiv għal min qed japplika u huwa mhux irrisat biżejjed ukoll għal ġi għal minn kompani produċu GMOs dawn qed imorru kontra konklużjonijiet ta' Kunsil tal-2008 li tifittxu iktar opinjoni esperta. U ma tagħmlu wiex possibbli wieħed jikseb riżultati li wieħed jiddubita mill-affidibilità tagħhom u huwa suġġettabbli dan it-tekst jiġi adottat kif inhu bħalissa mingħajr ma kien suġġett għal battitu trasparenti. Il-Komissjoni tista' tispjega il-punti fejn jitqisi dawn il-linji gwida ġodda jisodisfaw l-eżiġenzi tal konsil u li dawn jikkostitwixxi tisħiħ tal-evalwazzjoni tar-riskju sanitarju tal-ġieb mos u mhux ġiufija tal-eżiġenzi fir-rigward tal-kumpaniji li jpoġġu ġemos fis-suq. Tielet part tal-mistoqsijiet jirrigward il-ġestjoni tal-riskju il-Komissjoni tanda tiżgura li l-evalwazzjoni ta' riskju seħ kif suppost. Mod partikoli dan ma jseħx, ma jistax ikonna evalwazzjoni ta' riskju tajjeb. U għalhekk il-Kummissjoni trid tara li l-inċertazzi li hemm fil-opinjonijiet EFSA huma eżaminati u marfa għalfejn il-Kommissjoni ma ħadit sipri tal l-eżiġenzi sa' direttiva 2001 rigward tal-evalwazzjoni tal-effetti fuq perda twil ta' żmien ta' GMOs ġew applikati. Għalfejn il-Kommissjoni qatt ma interrogat l nefsa dwar fatt li dan l-aħħar qatt ma identifikat ċeċessa qasta xjentifiku minn barra f'każ wieħed li ma dan kollu huma zif f'dan il-każ. il komissjoni kif tħares lejn ir-rwol taħt amministratriċi tar-riskju lejn l-applikazzjoni ta' prinċipju ta' prekawzjoni għal każ ta' GMOs. Raħar xi proponi l komissjoni biex tigaranti xi jkun hemm proċess tarfin espert li huwa affidabbli parzjali u trasparenti ma jinvolix kull tip ta' interessi ta' konflitt rigward il-GMOs. Ja, alle diese Fragen beantwortet Herr Pudle, Direktor Digi Sanko. Herr Pudle, Sie haben das Wort. Is-Sur Pudle mit Digi Sanko jista' jwieġeb dawn is-saqsijiet kolla. Grazie ċer, mela, pala introduzzjoni. Nishtiq ngħid li kommissjoni mod partikolari il-Kummissarju Dalli taqbel bisħieħ ma dak li tgħid insurjura la paġ. Aħna kol narfu hawnhekk din il-kamra kif ukoll fih dan il-Kummissjoni li irridu evalwazzjoni xjentifika minnaħa ta' EFSA li hija soda, imparzjali u trasparenti. Ma nasibx li hemm diskussjoni dwar dan, sur li għala kemm il-darba. U wera li huwa lest li jindirizza l-problema. Għax narfu li hemm punti li jdu jitjibu issa. X'biex inwieġeb il mistoqsija ta' sin-Missinjura Lepaġ, mod partikolari l-ewwel mistoqsija. L-evalwazzjoni tal-GMOs hija waħda xaġa komparattiva. Inti qed qabel pjanta ta' GMO li ma kabra peress ta' GMOs ma waħba li hija mkabra permezz tradizzjonali, mod tradizzjonali. Mbagħad qabel il-bidla ġenetika, ovvijament li m'għandix taqsam mal-pestiċidi, f'pestiċidi f'xi qas iva hemm studi ta' tossikoloġija illi idu għaddejjin santej imma per jinħarsu lejn il-BSc u dan kellu ħafna studi li kienu ilhom għaddejjin għax għaxar snin, jiddependi fuq il-marda. U ma nix l-istess problema u tossiċità fil-GMOs. It-tossiċità fil-GMOs huwa dawk il-pjanti li huma intoleranti għal erbiċidi jew l-mart u l-insetti. U aħna rridu napplikaw l-istess pesticidi. L-istess prinċipi li għanna xaqsmu għal pesticidi. Hemm ċertu pesticidi li joqtlu l-insetti. U dawn jiġu evalwati bl-istess mod. Jekk inti tieħu dak li fejn sejħulhom pesticidi PT normali li għadblu ma pjanti li huma BT, l-istess proċessi jintużaw l-evalwazzjoni. imma għandek studju ta' design jum ta' tossiċità fuq il firin u ħafna każijiet e, da ma jsirx għax ħafna drabi e, e, il minna l studi u kummissjoni fil-fatt ukoll tiddeċidi da mhux neċessarju. Aħna għandna ma temmejniex dal-proċess imma aħna għadna qegħdin nirrifletti fuq din dar il-periodu ta' design jum jekk aħna nieħdu studju ta' 24 xar li natu dawn il-firin pjanti tal-GMOs biex jiklu għal design jum. Biex namlu dan għandek bżon proċeduri ta' testjar li huma approvati fuq livell komunitari. Aħna ma nistawx li konna studji 24 xar Jekk dawn ma jintarfux minn ebdenti ta' madwar id-dinja, il-koll irridu naqtfu. Flimkien, hawnhekk. U rigward il-protokoll ta' design jum li tiddu naraw eżattament kif se nsaħħu għadi. Sini mistoqsija. U regolament ta' bots, abbozza regolament, propjament, illi ser jillaxka l-ħtiġijiet u rekwiziti ma nemnux fi din. Għax qed nkun għadin babsu ħafna regoli f'ħafna livelli, l-ewwel fuq livell legali. Għaliex għanna għandna ni gwida li mhumiex vinkolanti. U mbagħad għandna regolament ta' kommissjoni u li kiku għanna dan regolament, ndaħlu fisseħ dan regolament, dawn ħajkunu Ovvjament dawn il-kriterji ħajkunu vinkolanti legalment. Aħna naħsbu li wkoll li evalwazzjoni tista' titjib permett mill xjentifiku għaliex inti tkun qed iddaħħal eh, għanijiet li jridu jitlaħqu f'kull stadju b'evalwazzjoni sħiħa. Riskju sħiħ li huma foqsma internazzjonalment magħrufa. Aħna irridu nisħu li aħna m'għandniex naqbdu nivvintaw affarijiet illi ħattijħor ma jirkonnexxihomx fuq livell internazzjonali għalek aħna neħtieġu din il-kooperazzjoni fuq livell dinji. Aħna rridu namlu dawn it-tip tal-linji gwida tal-imot illi l-efsa jarawan bħala fidabli u fil-għajnejn il-komunitajiet eh, din eh, internazjonali u ma tfawx dubju fuqhom. Hemm ċertu testijiet komparattivi, ċertu proċedura ta' evalwazzjoni dak li hija e, statistika, għanieta tal-istatistika. Għalhekk aħna naħsbu li dana kollu iwassal għal tisħiħ u ma naħsbux li hemm punti fil-passat illi twarbu jew id-dajfu. Aħna saħħaħna l-affarijiet forsi mhux fil-istess direzzjoni li tridna nimxu fi ħisni relepaġ kwart il-studju fuq 24 xar, iżda naħseb li xorta waħda permessa dan il-protokoll saħħaħna ċertu kriterji. Issa rigward punt numru 3 fuq il-riskju fuq żmien twil, Naħna naħsbu li importanti u għalek nużaw strumenti ieħor eh, fi stadju iktar il-qoddim. Irtikonna proċedura ta' monitoraċ la darba nawtorizzaw il-GMO. Aħna rridu qafas, qafas regolatorju, fejn ikunu nistaw nimonitoraw il-proċedura ta' tkabbir ta' dawn il-PMT il-darba l-ġem mawġi autorizzat. Aħna ma nistawx inħaltu opinjonijiet ma' pubblika ma', opinjoni xjentifika. Ix-xjenza tagħmel mistoqsijiet hija natura tal ix-xjenza, għalhekk tiżviluppa. Jekk it komita xjentifika ma tibqax tagħmel mistoqsijiet, ma tibqax tibqax rikolla dubi, il-progress qatt ma ħajsir. Ġifieri ċerka hija importanti. Għalhekk iridu nisu dawn minn dawn opinjonijiet. Ukoll ta' minorità kien hemm opinjoni minn nefsa rigward perspettiva minoritarja fuq il-indikaturi fuq il-resistenza eh, tal-antibiotiċi. Jien kwistjoni ta' kontabilità u responsabilità ta' kull membru fuq il-panel xjentifiku hawnhekk li dawn jaqblu mal-maġġoranza. Għaliex Meta l-panel joħroġ l-opinjoni u s-arrija, ekku wasal għall-aħjar konsens possibbli. Jekk aħna għandna opinjoni ta' maġġoranza li jgħid abjad u minoranza minorita li tgħid jew minoranza li tgħid iswed, mela u import iktar diffiċli li e, min qed r riskju, ġifieri kummissjoni li tieħu deċiżjoni, ġifieri meta seħħek Aħna morru minnu fih lejlefsa u tolbu għom jitċaraw jenna di. Aħna nitolbu għom jidurna kif jili morru l-ura għax-xjentisti li kellhom din il-opinjoni ta' minorita biex dawn jispegaw jispiegaw l-għom aktar biex ikunu jistaw jifmu aktar il għaliex għandhom din l-opinjoni u forsi un-bat jirġaw res u għoddim il-pjani xantifiku da ma jfissirx li aħna nirrifjutaw din l-opinjonijiet ta' minorità, imma jfisser li aħna għaridu perspettivi, opinjonijiet, dejat, arijiet ċari li nistgħu nużaw nġestu u jekk nużaw sew, nkunu bekk nistgħu nittrasformaw u ndaħlu f'leġiżlazzjoni ċara. Għalhekk m'hemmx eh, ħafna perspettivi negattivi fuq il-GMOs, U importanti, u għalek importanti dawn l-opinjoni jizdu ħafna qabel ma jisiru uffiċjali għaliex hemm akkużi l kommissjoni UEFA illi qed idumu tlieta erba' ħames snin biex jifasslu opinjoni għaliex għandek ħabba dawn l-opinjonijiet ta' minoritarju u inċertezzi. Ġifieri minn flok li ngħidu le, lefsa jikomplu jaħdmu fuqha. Mhux bħal setturi oħrajn, pal pereżempju fil-pestiċidi, fej lefsa minn mannu warrab warrab dawn l-opinjonijiet ta' minorità Per eżempju, għandek Eh, kan eżempju b'A3D li huwa pestiċidi illi qed jintuża llum qed jiġi diskuss illum fil-Kunsill kummissjoni bl-istess mod ser ikollha tneħħija mill-lista tal-pestiċidi awtorizzata awtorizzati minħabba l-opinjoni ta' minorita. Il-kumpanija ridet illi kun tista' tati iktar informazzjoni addizzjonali li titwessa il-ħin zmini e, li fih ikun ser jitneħa mis-suq, imma le, efsa qalet le, għax kien hemm ma kienx ma kienx e, pur il-kwalità tal-pestiċida. U però fil-kas tal-GMOs l-efsa ma taqbaċ u u tneħħi kollox, u twarab kollox. U għalek ma nġan l-opinjonijiet negattivi. Grazzi ħafna. Surar Senis. Grazzi, nixin ingrazzi l-Komissjoni ta' dawn il-tweġibit id-dettali ta' mistal tal-soqsijiet. Jidin nitkalmu, għodotenti nitkalmu dwar um, opinjoni tal-maġġoranza jew tal-minoranza għalix. ħafna minn daw l-istudji U miex indipendenti mill-industrija, għas mux ċara di jek kiex indipendenti mill-industrija, jek ħafna karfaċi faċli inti jkollok studi, studju li jsir tajjeb meta jkollok aċċess għal zerrija pal meta għandek e, permess mill-industrija għal dan. Ġifieri affarijiet jikkomplikaw ruħom, għalli xaħna ma nirċiex nevalvaw bis kemm studju għanna li qed tgħid ħaġa jew oħra, imma x'provi għanna illi dinna n-studju indipendenti. Jiena nabel mal Sonjora Page u l-proposti tagħha. Aħna ma kużawniex. Mux qed nakkużaw illi ma sarx bizzet, imma li l-approċċ ta' prinċipju ta' prekawzjoni ma sarx sew. U li dawn il-GMOs mandomx il-proċedur, mux jtisegwu l-proċeduri kif suppost meta jiġu e, prodotti u mkabra. Għanna problema bil-substantive equivalent li il-Komissjoni trid tixtieq forsi tnaħħija minn min proċeduri ħax mhux prinċipju effett mhux prinċipju effettiv. Aħna għandna dan l-substantive equivalent fil kabir tal-GMOs li huma differenti ħafna fl-essenza tagħhom. U fl-istess waqt nixtieq illi tiċċaraw li ħaġa ħafna ehm, ħabbarijiet ta' dejjin informazzjoni fuq l-internet sejra li kommissjoni tixtieq it-tillaxka wkoll din il-zero tolerance fuq il- ehm, l-inputs tal-GMOs. Iwa veru dan jista xi xaħġa dwar, tistadina xaħġa dwar u kummissjoni bil-bliga ftit. Għanna dibattitu interessanti ħafna fuq il-GMOs iżda rridu naraw ukoll ftit il-ħin li għanna dispożizzjoni tagħna għalhekk nqasru ftit il-tul ta' domandi mbagħad nġaw nitrattaw din il-kwistjonijiet iktar tard. Il-kollega talab il-kelma. sur stess. Grazzi. Stat nwieġeb fuq din il-kustjoni li għajmet il-Sinjura Paġ għaliex irridu naraw x'inhuma s-sogri għas-saħħa għal-GMOs. U għalhekk importanti li l-Kummissjoni qed tgħidilna li tweġiba tidher li hija iva ħajkun hemm evalwazzjonijiet ħajsiru parti mill-istudji iżda ħajġu fukati fuq il-bex u l-pestiċidi. Irridu naraw ir wol tal-EFSA, l-Aġenzija għas-Sigurtà tal-Ikel, Iżda dak li taħsibni huwa x'inhija l-evidenza konkreta, għandna bżonn approċċ bbażat fuq l-evidenza, fuq il-provi. U fil-bidu tax-xar kif fimtajin, l-efsa tat pożizzjoni pożittiva fuq ċertu prodotti għal tip ta' amherrun li huwa qiegħed fuq is-suq bħala smart. Dak li sem l-Ingliż. U naħseb li hemm ġabra ta' strains differenti u naħseb għalhekk li l-opinjoni tal-EFSA hija fuq użu speċifiku mhux użu ġenerali. U għalek irridu naraw ma l-effetti ta' użu imħallat ta' dawn il-prodotti. Għaliex nafu li użu partikolari jista' ma jkollux impatt ħażin fuq impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem. Iżda mbagħad hemm ehm, insetti u pesticidi differenti bħal majt li jistaw kollom effetti negattivi u kritiċi ħafna. Nixtieq nisma aktar ħat tal-Komissjoni xinu ma dawn it-tweġibiet għal mistoqsijiet preċiżi ħafna ta' Sinjura Lepage. Grazzi, Kristina Katinis. Ikki uġbok għandek il-kelma. mi nombri mi mi amiga. Mela, fismi iżda anki għal-kollega Pilar li tilfet il vuċi u tixtieq tieħu sehem fid-dibattitu. Jien nixtieq ngħid li ma nistgħux nakkużaw xjentisti mill-riċerka mill-ċentri ta' riċerka u mill-universitajiet tagħna. Ma nistgħux nakkużawhom li qegħdin taħt l-influenza tal-industrija tal-farmaceutika li tipproduċi l-GMOs. Jien naħseb li, per eżempju, fil-istitut Max Plan u anki kien hemm ħafna xogħol, iżda ma kienx hemm rapport speċifiku li jgħid li dawn huma waslu magħhom sogri speċifiċi. Hemm studji oħrajn ma dan ukollu li jgħidu li hemm pjanti naturali li huma taħsara. Per eżempju, f'din eh, il-ċentru ta' riċerka qed jagħmlu riċerka fuq il-patata u dawn għandhom toqba fihom ċertu dbil u dan jista' jkollu effetti mardit fuq ċertu tfal. U għalhekk dejjem hemm sogru fil-ħajja dan huwa fatt ma nistax naħarbu minnu u għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li jkollna smih hawn fih dan il-Parlament mar-riċerkaturi u ma nies li huma indipendenti li qed jagħmlu riċerka fuq dawn affarijiet bħalissa biex jgħidulna l-affarijiet kif jinsabu. Il-kollega mill-ħodor semma l-aspetti differenti u l-fatturi differenti u meta li tkellem ma' xjentistin jgħidu li dan mhux minnu. Mhux il-każ u mhux argument validu, iżda jiena miniex mħarġa u m'għandix għarfin biżejjed fuq dan il-qasam, ma nistax nispjega kollox bħalissa għalhekk irridu nsibu xjentisti li huma indipendenti li ma jaqgħux taħt idejn l-industrija tal-farmaceutika biex nar nistudjaw aħjar din il-marda tal-patata. Ovvjament li kikollok patata li ma jkollix din il-marda tant l-aħjar. Nafu li għam eh, ħaffariet li huma minnom u dan xi wassal, wassal għal ħafna biża dwar il-GMOs. ċittadini li jgħidu li ħajkollhom effett ta' tniġis fuq id-dinja kollha. Għandna bżonn aktar xjenza hawnhekk aktar xjenza indipendenti, Sur President. Mit Blick auf die Zeit muss ich jetzt bitten, äh, nicht mehr wie zwei Minuten zu reden, sonst kriegen wir das. Rridu nżommu mal-ħin, u għalek nitlolbok kollega biex nżomma żewġ minuti, s-sur Prodi. Grazie Presidente, mi scuso perché... Grazie Presidente, kelli il-titira il tijaj li kienet tartu għalek nżomm mal-ħin ħin. Ma tantx nara li hemm riski fil- ogm GM, fil-GMOs. Il-problema hija kbira ħafna u eh, għalhekk il-problema hija li nkun dependu kollha fuq ftit ejjun, ftit varjetà u għalhekk dan se jagħmel se jagħmel periklu fuq pereżempju ċertu parassiti jekk kollhom tkattir u għalhekk dan ipoġġi xkil fuq is-saħħa tal-ikel, fuq is-sigurtà tal-ikel. U dan huwa riskju għalhekk irridu nqogħdu attenti ħafna biex dan is-sogru ma ngħaddux minnu permezz ta' varjetà minima. Għaliex ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq firxa mhux wiesa għall-ikel tagħna, għad-dinja kollha U għalhekk importanti li ma jkonniex is-sigurtà tal-ikel li tiġi minata propju minħabba din ir-restrizzjoni tal-varjetà. Grazzi. Molto grazie, Corin Lepage. Grazie ħafna, Corin Lepage. Grazie President. Iva, dwar it-tweġiba tal studio komparattiv u l-ekwivalent eh, ta' sustanzi, inti semmejt xaħġa li tisemmu l-Amerikani, għalix dawn l-studi u mammet ta' kif wieħed ma jagħmel studi eh, bir-raqqa. Sa fir-direttiva tal-2001 hemmhekk hemm sejħa biex ikun hemm studi fuq l-effetti fuq medda qasira u twila ta' żmien minar ma jkun hemm referenza propju għal dawn l-ekwivalenzi ta' sustanzi u dak huwa tħassib tiegħi. Għaliex jekk naraw l-evalwazzjonijiet minar ma nqogħdu nidħlu fid-dettall tas-sustanzi, dan jista' jkollu effetti differenti. Harry li u l-panel tal-GMO għandu konnessjonijiet mal-AEC U meta naraw il-proposti li ħarġin minnem, minn dik l entita naraw li l-ideja wara hija l-ideja tal-ekwivalenza tas sustanza. U għalek, x'tista' tgħidilna aktar dwar l-applikazzjoni tal-2001-2008 fid-dawl ta' dawn il-prinċipji. Ma nafx kemm tista' tikkonvinċini dwar dan. Forsi jekk tippermettili sur President. Naħseb li dak li qed tajt huwa li qed nitfgħu taħt it-tapit l-opinjonijiet tal-minoranzi bħala risk manager tkun taf x'inhuma l-problemi u x'problemi jistgħu jinqalgħu. Anki jekk ikollok minoranza ta' opinjoni. Hemm il-kwistjoni tal-konsensus li qed tiġi minata hawnhekk għalhekk iridu approċċ ieħor għall-esperjenzi u għall l-approċċ ta' kunsensi wkoll. Is-Sur Pudule. Rapid. Sur les Hemm numru ta' kwistjonijiet, numru ta' mistoqsijiet u għalhekk ħanipprova nitratta wieħed wieħed. Fuq l istudji li semma Surar Senis ma tkellimx dwar dan għaliex huwa qasam ieħor huwa marbut mal-monitoraġġ. Aħna qed nikkonsidraw l-ewwel qabel kollox jekk nistgħu nġibu l-finanzjamenti u kif ħanġibuhom biex naraw li nirrepetu l-istudji tal-kumpaniji tal-bioteknoloġija. Nafu li jridu kun hemm peer review ta' dawn l-istudji. Rridu naraw jekk għal xi wħud minnhom jekk mhux kollha nistgħux nerġgħu nagħmlu l-analiżi mill-ġdid speċjalment dawk ta' design jum fuq il-firin fejn il-laboratorji indipendenti jistaw tassaw waslu għal opinjoni neutrali u indipendenti. Mbagħad hemm zero tolleranza fuq l-importazzjonijiet. Iva, qed irresqu l-leġiżlazzjoni nippruvaw nagħmluha fil-prattika biex nagħmlu awtorizzazzjoni ta' 0.1% ta' tolleranza għal GMOs li qed tiġu evalwati mill-EFSA u anki għall-alf tal-annimali, mhux għall li kelli huwa maħsub għal konsum tal-bniedem. Minnaħat tal-bniedem. Irridu naraw xi tfisser 0% teknikament minħabba tqabbiliet ma' l-importazzjonijiet u aħna qed niproponu dan lill-istati membri f'jannar għal votazzjoni. Iżda dan ma jkoprix il-GMOs kollha. Iżda dawk li jiġu evalwati mill-lefsa u tikkonċerna biss l-alf tal-annimali. L-sur Kurtinis u s-sur Stas nistinajdilom li jem regoli ta' konfidenzjalità għal GMOs u ma stretta ħafna u opinjonijiet skont talbiet speċifiċi jistaw waslu għal studji u għal kwistjonijiet ta' privattivi u konfidenzjalità elementi ristretti li ma jistawx jinħarġu fil-beraħ għal pubbliku. Iżda komunikazzjoni dwar trasparenza kważi l-estajnija f'dan il-qasam, għabbażi ta' talba uffiċjali ovvjament. Ta' li x'jaqsam il amherum Smart, dan jintuża għall-alf u mhux għad kabbir fl-Unjoni Ewropea, din hija l-pożizzjoni tal-EFSA u aħna qed nippruvaw nagħtu ħarsa issa lejn din l-opinjoni u kif tista' tgħinna sabiex nersqu lejn permess iżda du ma sar xejn sissa. Fir-rigward l-ekwivalenza ta' sustanza, iva, Sinjura Lepage, ta' il-prinċipju jeżisti. Jintuża mill-Amerikani u sabiex bekk ma jkunux jistgħu jagħmlu studji u jgħidu il-pjanta tal-GMO hija eżattament uguali għal din pjanta konvenzjonali li mhux GMO. Iżda aħna ma nagħmlux hekk għaliex l-istudji idumu erba' jew ħames snin f'lefsa u għalhekk aħna neħdu l-affarijiet aktar bis-serjetà meta mqablin mal-Amerika jew mal-Amerika ta' fuq. Fejn ma joqgħodux jagħmlu ħafna xkiel. Aħna rridu konsensus fuq il-protokolli tal-istudji li hija differenti u dawn il-protokolli tal-istudji jistaw joħorġu opinjonijiet favorevoli jew le b'reviżjonijiet ta' minoranza. Iżda dan huwa protokoll u hemm irridu l-informazzjoni. Provajt nżomm fil-qosor biex fit-tweġiba tiegħi għal dawn il-mistoqsijiet u jekk tridu nistgħu nkomplu bit-tweġibiet. Ja, merci beaucoup. Frau Guterres, Sie wünschen noch eine Anhörung? Grazzi. Signora Gutierrez, tixtieq smih. Taddi din l-informazzjoni lill koordinaturi mbagħad niddiskutuha b'bażi ta' rekomendazzjoni min-naħa tagħhom. Hija xi ħaġa li l-koordinaturi rridu jiddeċidu wara kollox. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Hija punt differenti iżda sima l-punt ta' qabel huwa il-punt dwar l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni dwar il-GMO. Naddi kelma l-kollega, il-sur Brune, fuq l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni dwar il-GMOs. Inti mdaħħal so fil-qasam u għalek mandiġ tkun diffiċli li titkellem ftit aktar fuq l-implementazzjoni. Grazzi, President. Iva, tajna ħarsa lejn dawn l-aspetti ħarasna li bir berraqqa. Għattilkom dwar l-appoġġ dejt meta ħriżna bil rekomendazzjoni f'Lulju fuq il-koeżistenza u din il-politika ġdida ma talterax il-politika eżistenti fuq il-koeżistenza. il pozizjoni hija li l-Istati membri jridu jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li ma jkunx hemm preżenza incidentali tal-organizmi tal-GMO, speċjalment fil- l-ikel konvenzjonali. U lan ta' din il-rekomendazzjoni hija li tiżgura li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ambientali tal-2008 jiġu implementati kif xira. Dan ħares il-possibilità l-Istati membri sabiex jihdu miżuri f'dan il-qasam tal-konsistenza għabbażi tal-żoni li mhumiex parti minn GMOs. Hemm stati membri li jaħsbu li l-limitu ta' 0.9% huwa limitu xieraq, iżda hemm stati membri oħra li ma jaqblux, għandhom pożizzjoni differenti. U raw li neħħu kwalinkwa komponent tal-GMO għax għandhom tolleranza zero għal-GMOs. Hemm stati membri oħrajn li għandhom leġislazzjoni differenti li preferaw jiżolaw il-tkabbir tal-GMOs minn prodotti oħra u bekk Tafu li għanna buro fi Spanja b'esperti mill-Istati membri li huwa responsabli li jagħti appoġġ tekniku l membri li jixtiequ jagħtu ħarsa lejn il-koeżistenza biex bekk jimplementaw il koesistenza tagħhom fuljet fuljett gwida ta' laqwa pratika li ġim fassal settembru li għadda u dan huwa fuq il-qamħirrun Imbagħad fil-kwistjonijiet l-oħra tal-miżuri ta' implementazzjoni hemm 15 membru li adotta tnejn, nofs adottaw l-miżuri ta' kodeċiżjoni ta' kodeċiżjoni tliet oħra taw notifika tal-progress tagħhom u dawn huma stati membri li jixtiequ jibdew ikabru ċertu uċuħ tar-raba. Uħud xi sitta jew seba' stati membri awtorizzaw it-kabbir tal-amħerrun jew tal-patata pereżempju. Stembat hemm stati membri oħrajn li dan mamluħx. U u maħilsa li jekk jiridu jagħmlu opt-out ta' dawn il-miżuri ta' koeżistenza. Minn dawn il-15 stat membru hemm madwar 10 li rridu jagħmlu reġistru pubbliku u dan jinkludi il-post ta' il Raba sabiex bekk kun tista' ssib l-informazzjoni dwarha minn fejn ġiet fejn qiegħda u hemm sa membri oħrajn minn l-oħra li qalu li rrid ikun hemm reġistru bażat skont il-produttur, skont il-bidwi, forse tkun komplikata, iżda hemm stati membri oħrajn imbagħad li rridu kollhom tarif għabbażi ta' tweġiba għal bil-miktub minn parti interessata. U għalhekk din hija pożizzjoni bħalissa hemm tliet stati membri li ma jridux jagħmlu l-ebda komunikazzjoni fuq dan il-qasam u għalhekk dawn huma tweġibiet li nistantikom għal komunikat ta' Sur Xtam. Grazzi, issa Sur Xtas. Ħanżom fil-qosor, Sur President, grazzi. Iva, hija mistoqsija li kellha tkun koperta fil-sessjoni ta' implementazzjoni nhar l-erba. Is-servizzi tal-buni li rressaqa għaliex kien rapport l-epaġ u l-mistoqsija tal-epaġ u anke fil-kwistjonijiet lingwistiċi għal personal tal-Kummissjoni xtaqt li kolli tweġiba minn tal-inqas bil-miktub biex ikolli kopja ta' dawn il-tarif tal-pajizi kolla, pajiz pajiz, u mistoqsijiet u tweġibiet fid-dettal biex bekk nkun nista' nuża dan it-tarif fid-diskussjonijiet tal-ġejjieni. Dak kull ma nixtieq nitlob għalissa. Die Mitgliedstaaten sind ja, glaube ich, bekannt, ne? Ist kein Geheimnis, Herr Pulle. Naħseb nafu li huma l-istati membri involuti u konċernati f'dan il-qasam ma nasibx li huwa xi segret. Nista' ngħidilkom jekk tridu. Iva, jekk jogħġbok. 9 qui prévoit euh, la création d'un Tajjeb. Id-disa stati membri li ħajkollhom il-Reġistru Pubbliku huma l-Awstrija, il-Ġermanja, Danimarka, Franza, l-Ungerija, l-Litwanja, l-Lussemburgu, l-Olanda u l-Iżvezja. Mbagħad hemm żewġ stati membri li jixtiequ reġistru bbażat skont il-produtturi jew il-bidwi. Dawn huma l-Latvija u l-Portugal. Imbagħad il-pajjiż li jrid talba bil-miktub sabiex iwassal l-informazzjoni huwa r-Repubblika Ċeka. Imbagħad hemm tliet stati membri li ma jixtiequx joħorġu din l-informazzjoni b'mod diretta. Dawn huma repubblika Slovakka, u r-Romanija u l-Belġu. Avolja fi rigward tal-Belġu nixtieq kawtela għaliex hemm reġistru hemm abbozz proposta, proposta li qed tipprova twaqqaf reġistru bħal dan u għalhekk l-awtoritajiet Belġani ser jagħmluh għaliex naħseb inti din l-informazzjoni għax tinteressak. Din hija l-pożizzjoni tal-pajjiżi kollha separati. President, Bar tixtieq terġa' titkellem? Iva jekk jogħġbok sur President. Mistaġeb li mux qed nisimgħu xejn fir-rigward Spanja għaliex hemm tħassib dan il-qasam. Aħna għandna l-aktar tkabbir ta' dawn l-organizmi u għalhekk aħna ma tagħmlu xejn fir rigward il-rapportaġġ jew inkella reġistri. Le, m'hemmx proġetti li ġew notifikati minn Spanja. Dan vadas. Mela, jgħid il-President Di tista' twieġeb allura l-mistoqsijiet tiegħek. U ħattu noti, ħadd noti, kollega Bart, dwar x'jistgħu jkunu l-mistoqsijiet supplementari darba li ġejja. U aħna koprejna e, parti mill-mistoqsijiet ta' Korin u niġu lura għal da kollu il-qudiem. Allura, fuq l-agenda l-punt li jmiss huwa n-numru 10 jgħid il-President jew numru 9. It-tnaqqis tal inigwaljanza fis settu tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Għandna rapporter eh, Edite Essela li sa' tintroduċilna dan il-rapport. Grazzi, President. Dan l-abbozz issa jgħed fil-lingwi kollha imma mhux fidej l-interpretu allora l-kollegi kollha suppost għandhom aċċess għalih avolja f'ċerti verżjonijiet hemm xi żbalji qed tajt il-kelliema li se jiġu korreġuti fi żmien propizju. Issa, inigwaljanza fis-saħħa jeżist jivarjaw minn pajjiż għal ieħor, minn reġjun għal ieħor dan huma marbutin mal-kundizzjoni soċjoekonomiċi jistgħu jkunu aggravati b'raġunijiet ta' differenza bej sessi, reliġjon, eccetera, etniċi, raġunijiet etniċi, hemm anka il-mod kif il-bnidem jgħix il-professjoni, xindaħlu bħala tħul finanzjarju, prevenzjoni ta', ta mard, u politiki ta' promozzjoni ta' saħħa u politiki ta' saħħa illi jaffettwaw il-kwalità il tas saħħa f'daw is-setturi. Anka għandek e, il-faqar il ta' fost it-tfal u minkejja xi titjib li sara tbaqa' inegwaljanza fost is-27 stati membru. Mhux hekk biss il-faqar timxi id fit ma forom oħra ta' vulnerabilità, per eżempju, e, xuħija, e, e, in infanzja, anka disabilità ta' ċerti e, grupp minoranza, hemm ħafna teddita s-saħħa ta' diversi nies nuqqas ta' servizzi bħal per eżempju eh, eh, nuqqas ta' kwalità eh, ta' drittijiet legali jekk inti kollok iktar drittijiet ugwali in-nies ikunu iktar konxi ta' xħaqhom li kollhom u dan nistgħu insibuh anka fi żmien bikri ta' persuna u sakemm il-persuna tixjih u dan jgħaddi minn ġenerazzjoni għall oħra allura dan huwa suġġett urġenti li għandna niddiskutu għandu ir-riċessjoni wkoll e, għamlet da suġġett iktar urġenti illa għaliex hemm impatt enormi fis-saħat fost l-istati membri Meta niġu għal provvista kien hemm tnaqqis fil-finanzjament u cutbacks fis-settur tas-saħħa fl-istess ħin zieda f'nies li jixtiequ jkollhom u li jħtiġu aċċess fis-servizz tas-saħħa fuq terminu ta' żmien wiesa illa li qed jiffaċċjaw eh, affarijiet u kwistjonijiet li jmorru li jfixklu s-saħħa tagħhom allura għandna wkoll elementi ta' politika tas saħħa l-intejbu l-infrastruttura, iktar fondi u intejbu s-sistemi. Hemm stati membri oħra sempliciment għamlu cutbacks u naqsu il-budget f'dan is-setturi l-istess vuċijiet li jgħidu li l-kriżijiet huma li huma li xprun għaxaw din l-inegwaljanza u għalhekk l-inegwaljanza fis-saħħa għandha tkun priorità għax għandha titnaqqas U allura għandha tkun ta' priorità għal ħidma politika tagħna. Allura jina kuntenta eh, bil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jina kuntenta wkoll blanik li hemm fiha. Issa dwar ir-rapport tiegħi jien sempliċement nixtieq insemmi xi elementi li nħoss li huma l-iktar importanti fir-rapport. L-ewwel nemmen li hu taħtieġa li ngħinu lil dawk li huma foqra, dawk li ġejjin minn gruppi nqas favoriti, immigranti, minoranzi etniċi, l-anzjani u dawk li huma żar ħafna fl-età. Punt ieħor. U għalli qed nitkellem għal miżuri li inaqsu l-impatt waqt din il-kriżi ekonomika fuq is-settur pubbliku, speċjalment f'dawn l-ambiti Eh, investiment tal-infrastruttura, saħħa pubblika, miżuri biex niprevjenu il-mart, aħjar, budget aħjar fis settur tas saħħa ristruttural u riorganizzazzjoni ta' sistemi tas saħħa u nitlob li stati membri wkoll biex adottaw politiki li jagħtu jgħatu l-itfall bidu tajjeb dak li għandu jxasam ma s-sittu tas saħħa kif ukoll attenzjoni għal eh, nisa tqal u ġenituri. Et naraw koll rikonoxximent f'dan l-istrateġija 2020 illi il-benessri u s-saħħa huwa essenzjol, essenzjali biex aħna niġġieldu l-esklużjoni huma huma indikaturi tajba bażati fuq il dawn il-gruppi soċjoekonomiċi bħala parti mill-istrateġija tal-2020 u nitlob ukoll il-Kommissjoni l istati membri biex jiċċekkjaw kif l-innegwaljanzi qed jaħdmu f'dak li għandu x'jaqsam ma' gruppi soċjoekonomiċi, dimensjonijiet eh, ġeografiċi, kif ukoll età, differenza bejn sessi, eccetera. U kif da kif dan edin jaffetwaw diversi gruppi ta' nies speċjalment eh, f'żoni vulnerabbli. Jina nemmen ukoll li huwa tajjeb biex il-fondi strutturali jaffettwaw eh, biex innaqsu din dan it-tip ta' inegwaljanza. Allura jina kontenta inħares il-qoddim biex nisma xandum xi jgħidu l-kollegi tiegħi. U ħanati jina stess ċerti emendi jettajt il-kallima illa għaliex it-tul tar rapport u l-limitazzjoni tan numru ta' kliem ifisser li ma poġġejċ eh, dak kollu li xtaqt impoġġi f'dak il-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi, Edith. naħseb illi aħna għanna bżon li konna living status eh, eh, uniformi dan huwa punt li ovvjament għanna diversi inegwaljanzi u għanna nisimgħu minant il-koordinaturi li għandhom 3 minuti kull wieħed u l-oħrajn ikollhom 6 minuti. Nibdew mill-PPE. Koordinatur tal-PPE. E, grazzi ħafna. Nirringrazzja rapportel tax-xogħol tajjeb ħafna li sar xi ftit kliem. Meta nħassu dan ir-rapport għandna nqogħdu attenti li ma niġġeneralizzawx u hemm xi punti jew tnej fit-test li jiena nħoss li huma E, e, affermazzjoniet u mhux bazati fuq provi jiena minix daqshekk żgur illi innisa nisa veru għandhom għandhom teddit serju għal ħajja tagħhom matul ħajja veru għandhom punti li huma ftit drammatiċi imma ma nix niġeneralizzaw veru li l-istati membri għamlu ħafna tnaqqis fil-budgets tagħhom dwar is-settur tas-saħħa, però huwa diffiċli li nikkwantifikaw kemm. Hemm differen hemm differenza fil-istrumenti biex aħna nimonitorjaw is-settur dan is-settur bħal u hemm diversi indikaturi li jgħinuna dwar dan, pereżempju n-nutrizzjoni, kondizzjoni ta' xogħol, il-housing u jekk inti ġej minn eh, min ambjent vulnerabli dan iktar jagħmilha diffiċli għalik biex inti tgħix ħajja twila. Allura din hija inegwaljanza inegwaljanza eh, serja li tiġi minn dawn l-ambiti. U bat għandek l-aċċess għas-saħħa. Iġifieri li inti tkun diffiċli għalik li inti tasal għand tabib u ti għandek staqsam mad-demografija jew per eżempju problemi fej inti ma jkollokx rimbors il għaliex ikun hemm problemi f'inġustizzja jew nuqqas ta' trasparenzi fil-mod kif, kif aġenziji tal-assigurazzjoni jaħdmu. Jekk inti marit ħafna b'mod serju fun l-Unjoni Ewropea, inti aktarx tirċievi eh, attenzjoni medika, pero memx memx egwaljanza f'dan il-livell Mhix kwistjoni ta' rimbors, hija kwistjoni li nis li jgħixu f'żoni ġeografiċi jew f'kundizzjonijiet ta' periklu. U allura x-xinis illi ma jiġux ma jiġux rimborzati. U hawnhekk tidħol l-inegwaljanza f'dan is-settur tas-saħħa. U żgur li hemm dewmien pereżempju biex wieħed jinduna bil-kanċer ta' sider jekk ma jkollokx sistema ta' rimbors f'dan il-parti tas-settur tas-saħħa hawnhekk qiegħda l-inegwaljenza. Mbagħad għandek inegwaljenza ambjentali li wieħed irid jarom ukoll mill-punt mill-punt tagħhom anka biex inti tasal għal tabib jew għax ikun hemm implikazzjonijiet li għadni kif semmejt f'dak għandu x'jaqsam l aġenzija tal-Assigurazzjoni kif taħdemi. Grazzi ħafna, qed il-President, u issa Shadows. Milanzano. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President, ta' dan id-dibattitu illum. lum Din hija diskussjoni importanti ħafna. U nixtieq insemmi ċerti miżuri li għandhom jittieħdu. L-inegwaljanza f'dan fis-settur tas-saħħa hija realtà fl-Unjoni Ewropea, imma din miex meqjusa minn l-istatus ekonomiku jew soċjali jew finanzjarju tal-individwi hemm fatturi oħra bħal per eżempju fatturi ġenetiċi, l-aċċess għas-saħħa, aċċess għall-informazzjoni tas-saħħa u mod kif wieħed jgħix, informazzjoni ta' kif wieħed jgħix ħajja e, sana u anka nitkellmu fuq inegwaljanza minħabba aċċessi differenti għal teknoloġiji moderni. Jiena li rrit nefasizza jgħat il-kellim huwa l-aċċess għall informazzjoni għal pazjenti jien nemmen li s-saxħa tiddependi verament fuq il-kwalità tal-informazzjoni li wieħed jirċievi dwar kif tikol tajjeb u dwar kif tgħix ħajja sana, lifestyle U allura irridu natu lin-nies informazzjoni tal-livell tajjeb biex huma jagħmlu għażliet informati tajjeb u b'mod eh, eh, matur. Jien nixtieq ukoll nippreżenta xi emendi ta' natura ġeografika f'dawn l-inegwaljanzi tas-saħħa u telemedicina u l-aspetti telemedicinali. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi l-rapporter anka li xedow tana il-kontribuzzjoni li smajna sissa diġa rew li għanna situazzjoni ta' fluss u situazzjoni diffiċli għanna rappresentanti tal-poplu, tan-nies u allura aħna għanna nipprovaw illi inneħħu dawn id-differenzi li fost l-istati membri għanna bżon ikollna livell ekwu għad ċittadini biex kollhom aċċess għas-saħħa. Dini il-mira tagħna minn fatturi il huma kontratana l-Komissjoni u koll għalet li jem problemi differenti u li m'hemmx soluzzjoni sempliċi li sempliċement nistgħu nimplementaw għal leġizlazzjoni Hemm ħafna raġunijiet ovvjament għal din id-differenza fid dispożizzjoni medika jekk taraw fir-rapport ir-rapporteri semmi anzi joħroġ problema dwar pereżempju l-izolazzjoni li wieħed ikun il-bot minn aċċess għal għajnuna ta' saħħa emerġenza jew livell tajjeb ta' saħħa, ta' kuranzi. Jekk inti ma jkollokx aċċess għal dil kura, ovvjament inti iktar hemm ċans li timrat. U dan fl-Unjoni Ewropea rridu nsibu soluzzjoni għalihom. Dawn eh, dinja diffiċli ħafna imma hemm pointers taħtieġa naħseb dan għandu jkun priorità għolja fil- fi strategi 2020 li nipriori għanna naħdmu biex niprioritizzaw dan insibu il-fondu strutturali u dan il-kollega tiegħi li mhux preżenti llum eh, ħadem ħafna dwar dan u tkellem dwar dan, però hemm possibiltajiet biex l-istati membri jagħmlu użu minn daw il-fondi strutturali. Mbagħad hemm il-punt li juli jista' jkollok l-istess predispożizzjoni ġenetika, imma hemm din il- il-macrodosis li tiġġenera eh, titjib eh, sewwa ħafna. Jekk inti tonfoq ftit flus, żgur ħajkollok titjib inkrementali fuq dis-sitwazzjoni. Grazzi ħafna qed jgħid il-President. Il-kollega Prodi. Grazzi President. Jiena xtaqt nifraħ ir-rapporter tax-xogħol li wetqet u nsemmi kif il-livell soċjali fis-seklu li għadda għandu jkun punt ta' referenza anke u koll dan is-seklu. Ma nix inċedu għal dawn għal dan it-titjib li rajna. Hemm problemi minħabba l-kriżi ekonomika u li però għandhom jamlun aktar attenti u kawti fuq it-teddida illi dwar is-saħħa fil-moment iktar deboli tal-persuna ikollok inti sipruħek f'diżegwaljanza kbira. Dan huwa dinja teddida estremament f'waqta iġ prezenti u li nuru bid-diffikultà il-President Obama iffaċċa fl-Istati Uniti il diskors li jagħmel dwar l-egwaljanza u li allura għandna noqogħdu ħafna attenta li u għaliex? Għaliex l-aħħar e, xejriet u rew illi ċittadini fl-Unjoni Ewropea kull ma jmur qegħdin jiżdiedu minħabba il-tħul li it-tħul finanzjarju tagħhom anke differenza li huma jirċievu f'dan is-settur tas-saħħa u naħseb li dinja opportunità li jina importanti ħafna eżattament biex aħna infasslu e, settur ta' saħħa b'mod partikolari li jieħu eh, in konsiderazzjoni problemi transkonfinali u li jkollok aċċess ugwali kemm jista' jkun inneħħu differenzi eh, f'dan il-kamp f'dak li għandu x'aqsam ma' l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, onorevoli. Is-sulliza għal xaġa importanti ħafna fit-tmim l-opinjoni tijaw għal li jem diversi metodi sempliċi biex naplikaw l-istess arfien mal-pazjenti matul mal-Unjoni Ewropea kollha nagħtuhom trattament ekwu u ma jfissirx li din ħadkun spiża kbira. Din mhix biex kwistjoni li irriduha imma jrid tkun hemm rieta u semma l-possibiltajiet li jem u li mhux qed jintużaw mill-Istati membri, ovvjament dawn il-fondi ta' koezjoni strutturali ma tantx joffru dawn lokal dawn il- għal din il-possibilitajiet għaliex ma tantx għandhom l-intenzjoni tagħhom mhumiex immirati lej dawn. Imma l-Istati Membri jekk iridu għandhom affarijiet x'jagħmlu. Imma jużawhom għal affarijiet oħra għal għal trains, għal għall-industrija, toro, etc. Naħseb li aspett importanti f'dan huwa li l mi membri iridu jkunu xprunati biex jindunaw bl-importanza tas settur tas saħħa u ma stess iridu jindunaw. Li ma narax hawnhekk huwa is-sitwazzjoni li namlu nejmen xejn li nuru insemmuhom daw il-pajjiżi illi mhumiex jaħdmu biżejjed tas-settur. Pajjiżi f'daw li f'daw l-aħħar mistax il sena ma ma ma investewx biżejjed fis-settur tas-saħħa imma ngħidu li l-istati membri jridu jkunu obbligati biex isemmu kem perċentwal mill-GDP tagħhom qed jinvestuh fis-settur tas-saħħa. U jekk allura jkollna idea ċara ta' da kollu dwar kemm qegħdin jinvestu fis-saħħa f'dak li għandu x'aqsam ma' perċentwal tal-GDP kemm qed idaħlu fl-edukazzjoni, jitfgħu fl-edukazzjoni, il-binni ta', ta toroq u żvilupp e, ieħor inkunu jista' jkollna stampa ċara dwar x'qed isir fis-settur tas-saħħa. Grazzi ħafna. Jidi sozialen Konvergenz. Grazzi tassew. Mela. Aħna verament qed diskutu konverġenza soċjali bazat fuq GDP fas-suq mandur l-Unjoni Ewropea qed naraw kemm hemm eh, li jintefaq fuq il-saħħa, fuq l-edukazzjoni, eccetera. Grazzi, ħasra ħafna li nafu li l-iktar foqra dawk li batu mod sproporzjonat li nqas aċċess għad-djar għal kura tas-saħħa għal-edukazzjoni u dawn l-iktar ma' affettwati mill-alkohol, mill-użu tal busta droga, mill-tipjib anki dieta ħażina. Minħabba li ikel li huwa ħażina saħħa huwa irħas għalik, irħas, mela dan iwassal ħafna iktar problemi tas saħħa bħal diabeti, problemi bil-qalb, sokkor il-bqija. U din sejra l-lar minħabba il kizi finanzjarja. Aħna rridu naraw li namlu l-motana biex intaffu l-effetti fuq dawn l-iktar foqra, dawk l-iktar vulnerabli fi soċjetà tagħna, u għalhekk kien il dan ir-rapport Jiena nittama illi dan ir-rapport ikun sempliċement punta tluq biex nippruvaw eh, nsalvu xi wħud minn dawn il-ħafna ħafna kwistjonijiet. U naħseb illi eh, il-nisat membri irdu bil-forsi jħduha bis-serjetà għaliex kriżi finanzjarja ma nistgħux nużawha sabiex l-ifqar jibatu aktar minn qed ibatu għalhekk irdu nagħmlu xi ħaġa pożittiva rigward ta' dan. Grazzi. Thank you very much, uh, Chris Davis. Grazzi, Davies, Sir Davies. Grazzi. Is-Sur Papanova hija wkoll korrapporteri ma se tkun ma se tkun hawnhekk għalhekk nagħmel xi kummenti fisimha u nżid xi tnejn minn tiegħi. Nibgħu nixtieq ngħid li nappoġġaw li rapporter fix-xogħla u l-saqfu l-importanza illi jitħoss eh, li importanza ċittadini tagħna. Hija taħdem fuq il-kwestjoni transkonfinali għal kura tas-saħħa u oppożizzjoni mill tal-Konsil għal xi wħud minn problemi li l-Parlament irid tristaq il qudiem u jagħmel il-punt li jekk inti jekk inti trid tipprova tnaqqas b'diffikultajiet li stati membri jistgħu jifaċċaw mela naqsu n-igwaljanzi bejn sat membru ieħor. Problema forsi teb. Imma jekk inħarġu ftit lejn kwistjonijiet li għandna b'bażi ġenerali, forsi bħalma kellem il uh, every Walmart fil-krizi finanzjarja li din um, ħajkollu effett negattiv fuq il-krizi, maħabba l-krizi finanzjarja, ħajkollu krizi għar, maħabba differenzi kbar bejn is-seta membri, u mbagħad ħajkun hemm tibdilit fil-demografika wkoll jridu nqisu pereżempju il-poplu dejjem qed jixjieħ dawn iġib miegħu t-tibdiliet ukoll li huma differenti bil-istati membri. Ħad ġali nistgħu nżidu mar-rapport li narfu in-natura multisettorali li wieħed jitratta din il-problema ta' noqas ta' gwaljanza hemm fatturi bħal eh, impik, opportunitajiet, integrazzjoni ta' minoritajiet ehm, etniċi u l-pija. Rridu nqisu wkoll il-negoljanzi li ma jidrux ma l-ewwel daqatajn affarijiet li ma jfeġġux fil-statistika, pereżempju problema bis-saħħa u r-riskju fuq il-pasta x-xogħol Eh, xi xogħlijiet aktar minn oħrajn. Per eżempju, għandek ir-rati ta' suwiċidju u kif dawn jivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Mhux biss sempliċiment qed nitkellmu minħabba nuqqas ta' vitamina D jew nuqqas ta' xemx li hemm u l-problemi mbagħad bit-tipjib billi wieħed ma jikolx dita b'saħħitha u bnina Jina fil li rridun nqisu l ngoljanzi kbar, anki fil-Renju Unit stess, per esempio, beltu ieħor, per esempio, għandek postijiet f'belt fejn istennija tal-tu tal-ħajja tkun it-twal f'parti minn minn belt milli minn naħahra fl-istess belt. Irridu jisu kollox. Mbagħad għandek il kustjoni tal-aċċess għall-trattament specialist. u kol kustjoni għal kura transkonfinali. Per esempio, għandek il-faċilità biex tipprovdi eh, għajnuna li f'perċu postijiet u bat mux disponibli. X-postijiet għandak ta' balesti, mħarġa, mbagħad pajjiż oħra ma il reġjuni oħra ma jeżistux. Ġifieri tkun hemm differenza bejn is-sussidjarji, il sussidi għadzi bejn il-kuċin pjuttost sussidjarjetà, eh, naf li dam dim m'għandix tkun skuża li nippruvaw nħarbu milli nieħdu azzjoni fuq livell Ewropew. Grazzi. Kristina Gitaris Katinas. Grazzi tassew naħseb illi Signora Strella tgħid sew għax ib u koll hija sintku ta' belt li importanti. U saħet ħafna punto importanti, ma dan is-suġġett qed nibżgħu biss illi ħankomplu qed niġu wara dembna hawnhekk għaliex qed nitkellmu dwar is-saħħa, s-saħħa madwar l-Unjoni Ewropea. Peter Lisa eh, tkellem fuq l-dimensjoni ekonomika hawnhekk jekk aħna l-kol kellna l-flus, kien kol, kolax kien kun sew, iżda li kien ħarsu lejn istennija tat-tul tal-ħajja mhux sempliċement qed nitkellmu dwar il-flus u s-saħħa, nitkellmu dwar il-modell tas-saħħa li madwar l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi ta' madwar l-Unjoni Ewropea. U jiena nixtieq li jkollna xi indikaturi dan id-dokument jista' iservi bħala bażi u mbagħad inkunu nistgħu nfasslu eh, rapport li eh, jew opinjoni li nkunu nistgħu eh, iktar naħdmu fuqu. Per esempio, hemm punt dwar l-alkoholizmu u il- eh, the peep li mux ma jsemmiex hawnhekk. U dan tagħmel ħafna ħsara lil Zaza speċjalment. Għandna ħafna kol rapporti ħerġin minn dwar l-AIDS, dwar eh, Mars li huwa trasmess sessualment, dawn huma affarijiet aħna li aħna rridu nżommu għadhom irridu diskutu. U s-sitwazzjoni mhix l-istess fossi pajjiżi membri differenti. Għalhekk jek inħarsu lejn id-direttiva tal-kura ta' saħa l-pazjenti, e, il-problema hija li l-pajjiżi ma rridux iqablu il-livell ta' servizzi tagħhom. Xi kollegi tkellmu dwar prevenzjoni u l-mod kif u jgħixu e, n-nies. Minħabba l-kriżi ekonomika għand qal li ħajkonna ħajkonna konna e, kampanji domestiċi rigward il-dita u l-importanza ta' dita u l-pija. Min qed jgħidli, kien hemm min qed jgħidli li hemm supermarkets, postijiet għsum eh, għabbani żgħar fejn inti tista' tmur u jgħidulek kif għandek tagħmel biex tixxi kol tikol b'saħħtek ġifiri dini xaħġa id-natmu fuqa, specialment anki kbeż minn kura iktar viċin da' fejn jgħixu xjuħ. Il-kelima li miss. Is-Sinjura Antonescu. Grazzi li xin ingrazzja il-rapporter ta' ta' xol kollu taħat, specialment u koll il-rapporter il-Sinjur Juvan. Dan u tu importanti, għalix nġi minn pajis fej ħafna kozenijiet. Dan huwa fuq qoddim. Beta nitkellmu dwar l-ammont, n-numru kbir ta' marti li hemm. Għalhekk nittama li dan id-dibattitu ser kun punta tluq biex kun nistaw namlu ktar sforzi f'dan ir-rigord hemm xi kubbenti li nistgħu insemmi li għandhom jitniżlu wkoll fir-rapport. Per eżempju, naħseb li fondi strutturali għandhom jiġu użati mod differenti u l-politika tal-komunità dik li għas-saħħa għandu jaqdiru għal ħafna iktar saħħtu. Jien aħna nafu li fil gwart tas-saħħa l-awtoritajiet lokali jistgħu jagħmlu aktar għax qegħdin hemmhekk fuq il-post iżda Dirrit ikonna strumenti u għadda tal-Unjoni Ewropea biex jgħinuna. U naraw kif nistaw ikonna l-aħjar influenza li sara fraħjar riżultati. Il-Komissjoni tittejnu biex niksbu ranijiet illi tifissa l-Unjoni Ewropea ħna rridu l-indikaturi kol biex nkun nkejlu dawn l-sbilanċi u l-inegwaljanzi. L-aħħar ħaġa li għandha x'aqsam mas-saħħa Ija kustjoni tal-xogħol għaliex permezz taħabba eh, pajjiżi tal van hemm il-fenomenu ta' migrazzjoni ta' tobba saret in-norma. Per eżempju in Rumanija, mesa jaddit, 6000 tabib tal-qum il-pajjiż. Għal pajjiżi fej għandhom bżonn iktar tobba wkoll. Ah, jina ħankun għet eh, nirista iktar kommenti f'dan il il-rekord. Grazzi tassew. Il-ħar kelima, senjura Mannier, li jkunu li għandha bżonn li ħadku rapporter ukoll f'rapport uħar. Grazzi kienem ħafna rapporti, eh, punti li jissemmew, xingas ir rapporter tal-abbozz, dan huwa punt eh, jahraq u suġġett waqtu ħafna, għalix u għedna ħafna drabi li dinija differenti skont l-istati membri. U ġoħnġ lejn l-odda li għanna, fost l-istati membri kolla biex nitfaw ċertu persjoni fuq xi sati membri. Jekk inħarsu lejn il-differenzi li hemm fis stati membri għal dak li huma l-aċċess għal servizzi tas-saħħa rridu nerlizzaw li ma ħafna differenzi bejn ukoll reġuni, jiena pereżempju ġej fil-Finlandja. U hemmhekk għandna sitwazzjonijiet differenti skont il-bliet u l-municipalitajiet minħabba l-aċċess u l-użu tas servizzi tas-saħħa. Għal dik li hija politika ta' koeżjoni, għand għalħafna ħafna hawnhekk rigward il-politika ta' kozjoni kif din tista' tappoġġa il-servizzi s saħħa jina naħdem ukoll fil-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali u permezz tal-fondi strutturali U għet jista' juża dawn il-fondi biex jiżviluppa servizzi ta' saħħa u dan qed ġi implementat fil-pajjiż tiegħi mot effettiv ħafna, imma jew fidejn stati membri wkoll biex jaraw kif se jkoordinaw dawn l-affarijiet u fl-imma settur importanti ħafna li nużaw dawn il-fondi soċjali biex nipromovu s-saħħa. Aspett ieħor li huwa marbut mal-politika l-konvizjoni li nitkellmu dwarhom dan il-kumitat huma l-indikaturi edukaturi għal dak li huma ipoteka ta' koeżjoni. Aħna għandna sistema bbażata fuq il-GDP. Imma aħna rridu naraw jekk għandna wkoll inkludu xi indikaturi li sejsa fuq is-saħħa biex bekk inkunu nistgħu dawn inwiżnuhom eh, permezz tal-politika tal-koeżjoni. Eh, rigward is-servizzi ta' disponibilità. Huwa fatt li aħna qegħdin nixxieħu huwa fatt illi id-demografija qed tixjieħu aħna rridu nammetu illi f'ċertu ġrijiet irridu ntejbu il-servizzi tal-kura tas-saħħa. Grazzi, surris, mela. Għandek ċans titkellem ħames minuti dwar dawn l-affarijiet għadda kif semmejt? Iva nilqa il-rapport aħna impenjati illi nkopru il-ninu gwaljanzi li jeżistu bejn il-gruppi soċjali li huma preżenti fil membri kollha. Il-komunikat e, fuq solidarità u saħħa jfissal qafas għal azzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nilħu dan il-lan u biex niżviluppaw il-kontribut minħat tal-politika kollha tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma dak li huma saħħa, l-impjieg, opportunitajiet ugwali, politika reġjonali u ta' riċerka. Kif semmejt il-kummenti kommenti fondi strutturali ta' koezjoni u l-użu effettiv ta' dawn il-fondi strutturali mhux bissa s-saħħa imma użu attiv u wieħed jidu nżommu f'moħħna. Kif qed ukoll m'hemm soluzzjoni waħda faċli għal din il kwestjoni aħna irridu naraw il-komplessità u d-diversità tas-sitwazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. aħna rridu nifaċilitaw nejnu l-azzjoni bejn stati membri anki gvernijiet nazzjonali u livell lokali fuq livell reġjonali. Il-proposta tal-Parlament se jsar f'appoġġ essenzjali biex wieħed jwettaq din id-direttiva. Importanti li l-azzjoni tittieħed issa għaliex il-kriżi finanzjarja tedet illi l inugoljanzi fis tas-saħħa jmorru għall-lar. Risorsi umani huma għajn b'saħħtu ħafna importanti ħafna u dan huwa marbut ma' suq tax-xogħol u l-bqija u rridu naraw ukoll il-GDP ta' kull pajjiż, u status ta' faqar ta' kull pajjiż u reġjun u l-ċirkustanzi ekonomiki u soċjali għal dak li huma s-saħħa ta' nisfont eh, importanti għal dak li huwa hija strateġija tal-sena 2020 sabiex intejbu il-kabbir inklusiv u nittamaw illi kunem iktar azzjoni dan rigward. Fil-kwart azzjonijiet iktar attivi li saru biex intejbu il-servizzi tas-saħħa u kura tas-saħħa medicini u dak dan jista' jseħħ permezz direttiva tas saħħa kif ukoll kooperativa bejn ir-reġuni, frontieri u l-użu ta' sitwazzjoni ġeografika kif ukoll il-e-health, telemedicine u t-teknoloġija moderna pal dan. Nixtieq ningrazzja lil kull min kien involutu nid-dibattitu imma nwedkom illi fis-snin li ġejjin ġifri fil-2012 aħna ħankunu nixtiequ li nħejju rapport illi jkoll jinkludi l-indikatur li intom titolbu biex jistaw jgħinu biex nifmu waħjar dan il-fenomenu importanti li tiddiskutu llum. Grazzi. Ja, vielen Dank, Ries und alle, sich daran Grazie, Sur Ries. Un grazie l-dakolla li tkellmu, huwa suġġett importanti ħafna l-skadenza l-emendi u nhar l-10 ta' Deċembru fl-ofsenar. Għan trattaw il-rapport ta' Estrella f'jannar un bat fil-plenarja ta' Marzu. Idi tal-darboħra fil-qosor jek jogħġbok. Obrigada, sim, gostaria de agradecer. Grazzi, Iva, fil-qosor nixtieq nirringrazzja lill kollegi għall kontribuzzjoni tagħhom. Resqu kummenti li ħajkomplu jixprunaw id-dibattitu li jmiss kif kont qed nistenna u nixtieq nisħaq li ma tantx hemm soluzzjonijiet faċli. Tantu vera li hawn din id-diversità bejn l-istati membri li hija tassew kbira. Huwa minnu madanakollu li id-diżugwaljanzi jikkondizjonaw huma l-konsegwenza ta' dizugwaljanzi oħra mbagħad li huma eżistenti fis-soċjetà, ġifieri fil-qasam tas-saħħa huma marbuta ma' dizugwaljanzi oħrajn, għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex bekk nkunu nistgħu insolvu u niġġieldu dawn id-diżugwaljanzi. Malar kemm jista' jkun nixtieq nwiġe għal xi kummenti. Fir-rigward il-prevenzjoni, jiena naħseb li dan huwa approċċ li jrid isir fuq żewġ livelli. Fuq il-livell ta' prevenzjoni aħna rridu nissiltu sabiex bekk naraw li huma l-eruq ta' diżugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa mbagħad fil-livelli ieħor rridu noħolqu l-aqwa kondizzjonijiet ta' aċċess għal ċittadini kollha u meta nitkellem dwar aċċess għas-saħħa u għal kura tal-medicina qed nitkellem dwar aċċess ta' tarif, tarif fuq drittijiet u tarif dwar dak li jinsab a dispożizzjoni u dak li jista' jkun ta' benefiċċju għalihom u dak li jistgħu tassew jużaw fl-aħħar mill-aħħar. Il-kwistjonijiet tal-fondi tal-Unjoni Ewropea semmit f'dan il-qasam u naqbel, iva, neħtieġu nużaw aħjar il-mekkaniżmi li diġa' qegħdin fis-seħ. Diġà dan saħqitu dagmar u l-fondi strutturali nistgħu nużaw aħjar hemm pressi tajba ħafna fi stati membri li jużaw il-flejjes Ewropej tajbin fil-qasam b'mod tajjeb fil-qasam tas-saħħa u hija xi ħaġa meħtieġa ħafna għaliex bit-tixjih tal-popolazzjoni u tibdil demografiku li semma u kollega Davis huwa ċar li l-ispiża fil-qasam tas-saħħa ser tkompli tiżdied kull ma jmur. U għalhekk dan ser iwassal għal aktar diżugwaljanzi. Fil-fatt, ser ikun hemm aktar nies li ħajkollhom diffikultà fl-aċċess ta' dawn il-kuri bħalma qalu diġà kollega qabli speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' telqim, ma' l-screening għal ċertu mart, ecc. Fil-fatt, screening speċifiku għal mart speċifiku u dan kollu jiddependi fuq id-disponibilità tal-informazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li d-data kollha li huma mdaħla fil-abbozz ta' rapport tiegħi huma meħuda minn studju ta' komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni u anke mis-sommarju tal-valutazzjoni tal-impatt li hija memuża flimkien mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. U għalhekk qed nitkellmu dwar ċifri u statistika affidabbli. Għal din hija l-opinjoni tiegħi xija dejta li tieħdet minn din l-informazzjoni. Grazzi, Idit Estrela, tal-ħdimt fuq dan il-rapport, tant importanti. Issa naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda, il-potenzjal ta' tnaqis tal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju tal-vetturi kummerċali għal. Il-rappresentant tal-Kummissjoni Filipp Poll. Jek jozbu. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna, Sur President. Warlof sena tajab il-kulħat u grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nitkellem għawn ma'kom dwar ix-xogħol li qed tagħmel id-DG Climate Action propju fuq il-vetturi kummerċjali tqal. Nixtieq nibda billi ngħid li trasport huwa jirrappreżenta ħafna mill-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. 25% tal-GHGs jiġu mit-trasport u dawn ġejjin minn ħafna vetturi eh, ta' kummerċjali tqal u dan fisser iktar minn 5% tal-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Hemm żieda fil-GHGs ta' bejn 60 u 70% u dan huwa mistenni mill- mid-disajnijiet sal-2050. U dawn ħajkunu parti ewlenija tal-GHGs għal-ġejjini, u għalhekk irridu naqsu dawn il-GHGs mit-trasport jekk aħna tassow irridu nżommu mal tagħna l-klima u għalhekk f'dan il-kuntast l-HDV huma u eh, l-emissjoniet tagħhom għandhom jimxu skont l-azzjoni maħsuba mill-DG. Aħna rridu regolamentazzjoni għal biosidu tal-karbonju, għal vetturi tal-passiġġieri, għax dawn jistaw ikunu ta' xprun biex jiġu prodotti aktar vetturi li jħarsu l-ambjent jew jkollhom użu effiċjenti tal-fuel. U jekk narraw il-data tal-emissjonijiet mill-2009 li ġiet adottata reċentement, dan juri taqis importanti fil-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Innuqqas nuqqas ta' efficienza tal-fuel eh, qed kompli tonqos u din għandha suppost tiżdied fil-ġejjeni. U għalhekk għandna niżguraw li l-standards ta' effiċjenza tal emissjoni tal-biossidu tal-karbonju jkollhom rwol meċċej ikunu dawk l-ewlenin fil dinja rridu naraw, rridu najdu koll li nix strategija għal l-LDVs, l-Light Duty Vehicles, u għalek rridu nizviluppaw strategija, iżda rridu naraw li konna skeda adattata biex dan nkun nista' nagħmluh. Hemm numru ta' produtturi fl-Unjoni Ewropea iżda l-industrija tal-vetturi kummerċjali tqal hija differenti ħafna u varjata u dan ifisser li hemm li eh, produtturi li jamlu il-qafas tal-karozza u l-xazi mbagħad għalhekk hemm partijiet differenti tal-katina tal-produzzjoni involuti. U għalhekk irridu naraw il-flotta kollha tas-suq, il-vetturi u l-użu tagħhom, il-daqs u l-tip tal-vetturi u anke tamir li jintuża anke frabta mal-użu tal-fuel u għal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, irridu naraw il-livell ta' emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea li jiġi imnixxi fl-arja. U għalhekk fir-rigward il-drive trains, il-magni tal-karozzi, irridu naraw jekk hemmx għażliet oħrajn li jistgħu jkun hemm biex dawn l-emissjonijiet innaqsuhom. Mbagħad irridu wkoll evalwazzjonijiet tal-fakultajiet eżistenti li li jistgħu joħorġu bħal pereżempju l-iskambju tal-emissjonijiet, ir-rekwiżiti għal vetturi, għal partijiet tal-karozzi u għal trailers u biex inżidu trasparenza tas-suq. Irridu sistema ta' monitoraġġ ukoll għal beħ tal-karozzi u anki n-numru ta' fjuli jinbeħ għall-HDVs. Forse nistgħu nbidlu wkoll il leġizlazzjoni għad-daqs u għal-pis biex innaqsu r resistenza tal-arja u anke tnaqqis tal-limitazzjonijiet tal-veloċità l-HDVs u dan għandu jintem sal-rebbija tas-sena d-dieħla. Madana kollu jirridu nifmu il-suq u dan huwa biss l-ewwel pass għaliex xkilu lini huwa n-nuqqas ta' kejl kwantifikabli sabiex nkun nistaw nkejlu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju l azv Minar dan il-limitu ħajkunu diffiċli ħafna li nistabilixxu limitu ta' tnaqqis ta' emissjonijiet. Nafu li l-industrija għandha motivazzjoni biex tiżviluppa vetturi li, li biftit nġis u dan huwa importanti u għalhekk aħna qed nagħmlu t-tieni biċċa xogħol issa Dan huwa studju marbut ma l-iżvilupp u l-testjar ta' metodu ta' ċertifikazzjoni l-emissjoni tal biosodu tal-karbonju għal konsum tal-fuel tal-HDV. Dan jinvolvi reviżjoni tal-attivitajiet dinjin biex ikun hemm testjar u metodu ta' ċertifikazzjoni. Jinvolvi wkoll il-metrika bħal per eżempju l-grammi tal biosidu tal-karbonju għal kull tabija li tiġi trasportata u ħat tfassal ukoll proċedura għal ċertifikazzjoni għal konsum tal-fuel tal-HDV u anke għal dawk bixxazi. U ċar li kunem li huwa meħtieġ li kunem verifika tal-proċedura ta' ċertifikazzjoni biex bekk ikun hemm traċċabilità bit-testjar xira u anke b'simulazzjoni bil-kompjuter. Skont ir-riżultati ta' din il proċedira nittamaw li nkunu nistgħu nidentifikaw skema biex bekk ikun hemm vetturi, superstrutturi, trailers, fost vetturi oħrajn biex nkun nistgħu nagħmlu eh, prestazzjoni u klassi differenti skont l-emissjonijiet u dan sal-2012. Waċar li dan ix-xogħol ma rridux naraw wahdu, rridu naraw fil-kuntest u għalhekk qed naraw il-proposti li qed ritresqu mill-IPA u mill-Istati Uniti Il-laqat mal-partijiet interessati qed jiġu eh, organizzati mal-industrija tal-HDV u anki mal-fornituri tal-fuel, mal-NGOs, ecc. Il-Kummissjoni tara fil-importanza ta' dan il-qasam iżda rridu nisqu li hemm oqsma oħrajn li qed ikollhom qed ikunu prioritarji fil-missjonijiet tal-biosoda tal-karbonju. Irridu regolament cars u naraw li x-xogħol tagħna ikollu prioritajiet li jkunu għaqlin. U għalek għanna bżon skeda fir rigward l age divis biex nkunu nistaw nimxu l-qoddim. Grazie. Yeah, thank you very much, Mr. Owen, for this introduction. Grazie, grazie tal-introduzzjoni tijak. Għandi talbi tal-kommenti l-ewwel Chris Davis. Well, there may be no timetable, but you've already announced that the train is going to stop at certain stations at on certain... Ġaġa, smajna li kanunem dan it-tren biex ngħidu hekk ta' tarif li ħajjiqaf għaddej bl-iskossi qed jitxaqlaq iżda l-menu qed nimxu għal ximkien. U għalhekk nħedġeċ il-Kummissjoni biex tnaħħi l-enfasi tagħha fuq rigward il-biossidu tal-karbonju diġa ġrat qabel iżda fil-rigward l-LDV nagħmlu aktar progress mal-Kunsill jekk ikun hemm aktar dwar l-effiċjenza tal-fuel. U din hija saġewlenija waħda mill-loqsma fejn dawk li jemnu li rridu nieħdu azzjonijiet favur tibdil fil-klima u mbagħad hemm oħrajn li jgħidu li rridu kun hemm t-tnaqqis tal ispejjeż tal-industriji u dawn nistgħu niġbruhom f'keffa waħda. Din hija xi possibbli jew le? U għalhekk irridu noqdu attenti. Tajjeb li naqsu l biosodu tal-karbonju iżda tidu dbijawa din il-ħaddieħor tridu konvinċuh Fir-rigward l-HDV imbagħad għandna bżonn din il leġislazzjoni Jena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha rekord tajjeb ħafna fuq dan il-qasam u naħseb li l-fatt huwa li l-indikazzjoni hija li fil-vetturi tal-passiġġieri fejn daħan il leġislazzjoni waslet tal-azzjoni minna tal-industrija. U dan kien għal-benefiċċju tal-xufira, tas-sewwieqa u biex innaqsu l-konsum tal-fuel u l-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju. L-inġiniera qalu li dejjem setaw jiksbu u qalu li ma jistawx jgħodjom ħafna stakli ċertu affarijiet, iżda mbagħad ikun hemm il-leġiżlazzjoni u xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar tiġri. U għalhekk jiena favur il-leġiżlazzjoni Ewropea f'dan il-qasam. Jiena nara fil-problemi li inti identifikajt kif ħadd qabbel ħaġa mal-oħra, kif ħadd waqqaf. Benchmark jew sistema ta' benchmark, iżda l-kwistjoni hija marbuta mal-HDV, għax l-industrija ħatajt aħna ma nibżon din il-leġizlazzjoni, għax fil-istess japplika l-LDV jew inkella l-vetturi tal-passiġġiera dawk li qed jixtru l-HDV huma konxi dwar il-konsum tal-fuel u għalhekk dwar l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. L-HDV jiġu edha fis-suq għabbażi tal-konsum baxx tal-fuel huwa aspett importanti għall-operaturi kienu jgħidu hekk, iżda kienu jgħidu dan ukoll għall-vetturi tal-passiġġieri. U kellhom poġġuha fil-prattika l-fuel tal-frankar eh, tal-fuel, il-produtturi tal-vetturi ma tantx jisħquha fil-fuljetti tagħhom, forsi qed jagħmlu issa, iżda m'għamluhiex fil-modi. U għalhekk naħseb irridu kritika anke fil-rigward l-LDV ħafna huma mħasba dwar il-fuel l-efficienza tal-fuel. Iżda fit ej fissu mbagħad ma tkunx fukata minn naħa tal-produtturi, mhix xi ħaġa ewlenija. U għalhekk irridu naraw reviżjoni kif l-HDV jiġu mqeda fis-suq, kif jiġu mibjuha, kemm tingħata importanza għall-efficienza tal-fuel diġà minn issa. Is-suq jista' jimxi l qudiem bit-teknoloġija li tista' titjib waħedha jew għandna bżonn stimolu aktar aktar xprun ta' leġiżlazzjoni. Thank you. Linda Megan. Grazie, Linda Megan. Yeah, I mean, you gave us the figures for um, cars and the overall transport and it's in... Se fil rigward trasport u l-emissjonijiet, nafu li ġdivis kemm huma problema biċifri li tajtna? U għalhekk komplema domanda ta' kollega qabli, kemm huma l problema marbuta ma' mal-HDVs, kemm huma l-emissjonijiet u nifhem il definizzjoni tal-vetturi kummerċjali tqal HDVs tidħol fl-istess ambitu tal-karozzi tal-linja, per eżempju. U għalek hija kwistjoni importanti għaliex jew tiġi jiġu prodotti bħala xażi wieħed jew inkella bħala pars differenti kif jiġu prodotti. Rridu naraw li jem, li hemm politiki differenti minn belt tal-belt. U xitajt allura dwar il-karozzi tal-linja? we Ich habe keine weiteren Wortmeldungen, dann Mr. Owen, if you would answer these questions. Għandek diversi mistoqsi xi twieġeb. Forsi itkallim, forsin namilom bil-kontra. l ewel HDVs umma 25% tal-emissjonijiet permezz li huwa 5% tal total fl-Unjoni Ewropea dan huwa l-ammont ta' emissjonijiet. F'dak għandu samma karozzi tal-linja, dawn huma differenti mill-HDVs. Imma inti għandek il-karozza urbana fil-belt li għandha distanzi twal u allura ġarda darba tidħol fija hemm diversi punti li titaħseb fuqhom anka b'mod speċifiku meta naħsbu fuq il-metrika kif aħna e, ikon kif aħna inqisu l-ossidu karboniku li jkun hemm huwa passenger u kilometri. Imma dan għadu fil-bidu għanna biex tenxol u d-dimna, wahda biex nifmu s-suq mod istintifi na ngħid li hemm differenza bej HDVs u il-karozzi tal-linji tagħna. Anka l-karozzi tal-linji, karozzi tal-linja huma differenti. Jiena sirt fil-li għan hemm kategoriji differenti ta' karozzi tal-linja. Issa bħala HDVs għanna it-trakkijiet, anka l-oil tankers, għanna eh, tal-zibel, il-jumma fil-fattu ma kolla importanti u importanti li aħna allura nifmu in-natura ta' dan is-suq li fih qegħdin e, dawn il-vetturi kollha. Meta niġu għal Scania u Volvo, e, dawn il-bus bodybuilders kolla, kolla huma involuti u aħna rridu nifmu dal-suġġett kollu. Issa dwar mistoqsija ta' Sur Davis, għandna bżonn leġislazzjoni? Issa fil-fatt aħna fil-bidu Ridu nifmu xinu s-suq. Mudġera darba nkunu finna s-suq, ridu naraw kif sa nipreparaw leġizlazzjoni biex innaqsu l-emissjoniet minn dawn il-karozzi minn dawn il-vetturi. Għadna dan għadna ma nafuħx u innaħa l-ora jiena naqbel kompletament ma'kom ma il-ridu nibdlu dan is-suq. Irridu morru fuq it-kabbir, fuq impjiegi, l-innovazzjoni. Irrid ikun għaliex nistgħu ngħidu li rridu dan il-fjuwil u liħor jien naħseb illi jinn hija kwistjoni kif ħan nimmarkitjaw din il din il biċċa leġislazzjoni possibbli li ikolna biex aħna indaħlu it-kabbir l-impjiegi, eccetera. Imma jina konxu wkoll fuq l-iżvilupp internazzjonali l-Istati Uniti se jkollha delwat leġislazzjoni ta' HDVs u biex u naħseb huwa importanti li jekk aħna nagħmlu dan rridu jkoll nifukaw fuq l-industrija. Anka l-Ġappun qed tgħaddi minn din it-tip ta' leġiżlazzjoni. Allora rridu niżviluppaw leġiżlazzjoni f'parallel biex almenu jkun hemm inqas livelli fuq livell glo globali biex anka naqsu dak il-pis amministrattiv li jiġi fuq il-produtturi li fuq il-produtturi. Grazzi. Grazzi ħafna. Intom għamiltu studju dwar is-suq kif daw jitħlu fis-suq il-produttur kemm qed jieħu kemm qed jagħti każ tal-effiċjenza tas CO2 għadu il-President, daw għadhom medin jippreparaw l-istudju tagħhom għadhom ma jafux dik it-tweġiba il-Kummissjoni. B'moċċar di għandha x'taqsam mal ma xufier, ma minis, ma sewwieq u il-fuel użat. Li għalu li ju il-konsum tal-fuel huwa importanti ħafna. Grazzi ħafna. aħna ġejna b'dan l-idea, dal-interess, għal dal-istudju u naraw x'jista joħroġ minnu. U fl-aħħar għandna u l-użu għanna il-bidliet indiretti fl-użu tal-art u l-biofuel. U għan niddiskutuh issa u għanna u koll minn il-kellim id-DG klim u d-DG Enerġija. Ma nafx minn minnkom mhux se jitkellem biex bekk is-surowin jkun jista' jistrih naqra. U jekk jogħġbok ejdu nat ftit dwar dan. Il-lejl tajjeb il-kulħadd ħanitkellem fissem id-DG Enerġija dwar il-bidlit interretti fl-użu tal-art u l-biofuels Aħna nifmu sewa għaliex dan il-puntijiet fuq l-agenda huwa kwistjoni importanti li niddiskutu l-biofuel sostenibilità huwa fi żmien propizju kif tafu sa minna il-ħat li ġej il-kriterji ta' sostenibilità f'dan il-suġġett tal-Unjoni Ewropea ħajbda japplika. Dan huwa riżultat importanti ħafna ta' ċertu sforz politiku u tekniku ħajkun jeħtieġ sforz amministrattiv minn daw kollha interessati ta' fis-suq biex impoġġu l-biofuels fuq is-suq jekk ikun dak il-każ biss li l-istati membri jkunu jistgħu jużaw dawn il-biofuels dak li għandu xaqsam mal-miri li għandhom li għedin fil-direttiva u li għed fid direttiva tal-biofuels mhux hekk biss imma l-biofuels ħajkunu eligibli għal appoġġ finanzjarju pubbliku jekk dawn ikunu skont dawn il-kriterji fid-direttivi. U wkoll fi żmien propizju biex niddiskutu dan il-punt il għaliex hemm ir-rapport f'Diċembru ta' dis-sena minħat tal-Kummissjoni <coughs> fuq il-bidliet indiretti fl-użu tal-art. Dan il-rapport se jkollu kol proposta leġislattiva. Naseb ma tkun sorpriża likom illi il-preparazzjoni għal dan rapport miex ħaġa faċli. Il-bidliet indirett fl-użu tal-art huwa suġġett komplikat għandna kriterji ta' sostenibilità li jinkludu il-bidliet fl-użu tal-art. Imma jista' jkun ċertu leakage jiġifieri dan huwa kunċett ta' bidla fl-użu tal-art li tfisser li l-użu ta' uċuħ tar-rabba minn post wieħed għalan wieħed f'dal każ li namlu l-biofuel b'mod indirett jikkawża l-art agrikola biex tespandi f'post ieħor. Jekk din l-espansjoni issir f'żoni illi għandhom high carbon stock bħal per eżempju wetlands jew postijiet fejn hemm ħafna ħafna foresti din tista' tikkawża emissjonijiet ta' gass. Dan it-tibdil indirett mhux ħaġa li tista' tiġi miżurata jew osservata, hemm bżonn dit tiġi eh, eh, estimata, jrid tkun hemm stima biss tagħha permezz ta' modelli. U dan biex aħna nifmu aħjar l-impatti kemm ħajkunu kbar għabbażi ta' dal-istudju aħna minna eżerċizzu ta' konsult tazzjoni pubblika minn Lulju sa' Ottubru. U, daw, u il-mistoqsija kienet l-ewwel jekk da xogħol analitiku u bażi tajba biex niddeċiedu il-bidla l-użu tal-art tal-biofuel kemm tkun kbira. It-tieni jekk jekk għandux hemm azzjoni u xa tkun il kawża tal-azzjoni. U it-tweġibit ta' dawn il-mistoqsijiet kollha kellna madwar 140 tweġiba li rċevejna minn organizzazzjonijiet ċittadini u stati membri. Issa ħna din nipreparaw il-rapport edin fil-proċess għabbażi ta' xogħol analitiku u fuq ir-reazzjonijiet min-naħa tal-pubbliku tal-konsultazzjoni pubblika. Nieħdu peċi li kon iktar eh, diskussjoni mal-Parlament meta nkunu finalizzajna r-rapport u mal-Komissjoni. Grazzi, Sur President. Danke, Herr van Steen. Herr Ohn, bitte. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Kif għal Hans, kienet jitkellem fisem id-DG Enerġija u Climate Action U għanna kon inseguħ dan edin inseguħ mill-qrib dan is-suġġett iż-żewġ diġiż. Jiena ma tantx għandi xinżid f'dan il-waqt u allura aħjar nisimgħu il-mistoqsijiet li għandkom l-na. Grazzi. Ja, dan għan wir verschiedene Anfragen. Kriton Asenis ist... Äh, mela, hemm numru ta' membri li jixtiequ jitkellmu. L-ewwel. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija dwar l-accounting. Hemm xi il-Kummissjoni ta' tippjana li tieħu kont tal-foresti naturali illi ħajkun involuti, ħajkun involuti f'din il-bidla indiretta fl-użu tal-art. U se tużaw il-carbon il il-carbon neutrality meta tkun qed tqisu dan, u mbagħad it-tieni dwar Cancun se tkun il-pożizzjoni tagħna f'dak li għandu x'aqsam marret gas. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi, President. Zewċ punti. Et niprofa niftakar istituzzjonalment minn fej dawn jiġu. Dakin jinsan għamil punt wieħed dwar l-innovazzjoni. Mela, il-kollegi tiegħi kolla specialment dawk li daw ġew magħna sal mill-2009 jridu jifmu li meta ħna negozjajna dan bħala parlament taħna kellna fil-voti tagħna kumitat tal-envi u l-kumitat li uħra ħna kellna emendi. L-emenda tiegħi 199 kienet ġiet ivvutata 50 minn int 50 iva u tnej le. Għanna kena waħda fuq l-environment u temmejna negozjati kena l-appoċ minn ċerti numru, min numru ta' stati membri u fl-axħar għanna ċettajna bħala parlament biex ma niddeċidux fuq il-biofactor manka minn għax kellna ħafna e, konna mafusi minħabba nuqqas ta' żmien u naħseb li wieħed waħda mir-raġunijiet li qed insemmi dan huwa li jekk aħna bħala parlament fin-negozjati bejn il-Kunsil, Parlament u ovvjament il kommissjoni li jiltaqgħu fuq mejda waħda, jekk aħna naċċettaw fċertu sens li ma ninsistux jew li nirtraw mill-elementi li għanna f'dan il-każ il-valur konkret li diġa daħal meta minna il-negozjajna il- id-direttiva jekk aħna immexxu għal proċess fej nitolbu l-Kommissjoni biex tiġi b'rapport mbagħad nipproponu anka fuq livell ta' leġislazzjoni tal Umbat allura di ħatkun ta' dwejja li konna l-impressjoni li parti tal-Kummissjoni fċertu sens mux se otnejt nejt bojkot għax dik ma jibsa imma mux eħajatu dak li b'mod politiku kien ċar fi negozjar li konna minna f'Diċembru tal-2008. Allura, tittaqra d-direttiva premessa 85 kif ukoll l-artiklu 17.6 huwa ċar <clears throat> Li għandu jkunem għandu jkunem bazi ta' evidenza xjentifika u li dal rapport allura għabbażi ta' dan għandu joħroġ. U Diċembru 2011 għandha tkun id-data meta jkun imtem. Im Allura l-mistoqsija tiegħi hija diretta lill kummissjoni Aħna nifmu li l-Kummissjoni mhix ippreparata, mhix lesta illi toħroġ b'rapport għaddata li aħna li supposteda imnisla għad l-leġislazzjoni u dik li tinkwetana huwa li l-programm ta' ħidma huwa l-2011 imkien mem referenza għal rapport jew għal kodeċiżjoni proposta. Allura għana bżon xir assikurazzjoni minn għandkom li jintom b'mod serju qed taħdmu fuq dan u mhux qegħdin tħassru it-traspożizzjoni ta' xi ħaġa li diġà ftemna fuqha permezz tal gverni bejn il-gvernijiet u l-Parlament. U l-kollega tiegħi li huwa li modellur biex ngħidlek fil-bidla fl tal-art, aħna qed naraw illum li għandna prova il lajlek hija fattur relevanti ħafna ma nixtiequx naraw il-lajlek mhix biżejjed, mhix serja biżejjed biex tevalwa dan kollu. Tieni kwistjoni li nixtieq inqajjem anka peress li kont rapportet ta' direttiva, ta' direttiva, il-litmu stess, li test liktar importanti tal-leġizlazzjoni huwa l-atturi ta' fissu, kif se reaġixxu. U aħna bażikament għandna veduti ġenerali fuq l-investiment fis setturi differenti f'post partijiet ikunu qed jagħmlu tajjeb ħafna oħrajn relattivament tajb imma m'għandniex aħbarijiet tajba minn mill-front tal-biofuel u meta titkellem ma' analisti minn mill-finanzjar eċċetera jgħidulek is-settur kollu kemm hu tal-biofuels huwa verament qed iżomm investimenti il għaliex n-nis ma tantx jafu kif is-suq se jirreagixxi. Meta titkellem lil dawk li jkuma lesti biex jitlu fit-tieni ġenerazzjoni ta' biofuels bħala biofuels iktar sofistikati, ġifiri dawk li kollhom fattur għajluk iktar baxx, il-qafas li għanna qoddimna illum il-li għandu bonus doppju għattini ġenerazzjoni, mhuwiex b'saħħtu biżejjed biex jatina sinjal ċar tas-suq għal dawn lajluk fuels. U f'dan id-dawl rridu verament nifmu. Biex aħna xa, xan... meta neħu il-fuels ta' trakkijiet u l-kerozin biex san biex sejjuhu postom. Allura b'mod urġenti li tkollna investimenti fil-biofuels ta' tini ġenerazzjoni anka biex ikollna soluzzjoni kredibbli fil-medda ta' żmien twil biex aħna niġu għal tnaqqis ta' mija anka f'dak ir-rispett nappella l-Komissjoni biex tiddeċiedi issa fuq fattura ajluk, biex bekk inkunu nistaw verament nifformulaw dan is-suq. Grazzi ħafna. Claude, uh, the next is Chris Davis. Grazzi ħafna, Claude, u issa Chris Davis għal darbora. Nispera li memx ħafna nis fil-Kommissjoni li jishtiqu li jisalvaw wiċċhom fuq dil-kwistjoni għax f'dal-Kumitat hemm ħafna nies illi jgħodu jiftaħru jgħidulkom aħna dnilkom. Għax aħna ġejna bi proposti differenti nitkellem jan nifsina kont entuzjasta għal biofuels u l-użu l-użu ta' la sħiħa tal-biofuels xi snin ilu. Meta għaddit il-leġislazzjoni kelli xi dubji u niftakar li kont tkellimt fuqhom ma' ċerti nies. Imma naħseb li issa aħna għanna suġġeriment li it-talba Ewropea f'dan il-rigward hija li miex maħniex mixin fid-direzzjoni tajba mhux se naslu għal miri tal-politika u anka il-kellim ta' qabli jekk għandu raġun li jeda iżżomm investimenti milli jidħlu għal tini u tila ġenerazzjoni tal-biofuels. Allura li najt jien u il-kelma jekk qegħdin namlu żball nistaw inżommu, nieqfu mill-inkomplu għaddejn f'dal l-iżball. Jista' jkollna xi idea dwar skadenza li għandha quddiem għall-Kummissjoni, meta l-Kummissjoni tista' toħroġ b'xi ħaġa konkreta, għalmenu għal kompletezza dwar rapport dwar xinu jiġri għalmenu fil-leġislazzjoni. Grazzi u l-kellima li jmiss. bħal Kris meta kena dibattitu sentejn ilu jina ma tħalġ fil-kampanja ta' Stop the Biofuels l għaliex kena l-attitudni fejedna ejja nkomplu nippruvaw e, immexxu it-tieni ġenerazzjoni tal-biofuels imma bħal Kris rajna ir-rapporti minn eh, entitajiet ta' reputazzjoni bħal UNEP il-German Advisory Council for Global Change. U ħafna minn dawn l-entitajiet ta' reputazzjoni u għet jista' jiseraħ fuqhom internazzjonali. Et juru ħafna tħassib dwar lajlok. Jina kelli eh, eh, NGO xi ġimatilu li kienet titkellem fuq id-displacement ta' xieren ta' eluf ta' familji fl-Afrika tal-Vant. F'dak li għandu xaqsam mal minħabba bini ta' ta' e, e, ta' artijiet ta' għal-biofuels, ma' nistawx nċimet noqoddu bil-qeda nħallu l-affarijiet għaddejjin. U dak li ħassibni xiftitu huwa, u l-Komissjoni tista' tgħidilna jekk veru dan, Isu il-Kummissjoni ma trix tidħol fih da suġġett għax huwa suġġetti bes Ma trix toħroġ b'dan il-fatul li Klod li Klod kellem fuq l-istorja tagħha. Anka minħabba il-kumpaniji li qed jippruvaw jagħmlu investimenti u li jagħmlu diġà investimenti. Allura din irridu nkunu korretti fuq, irridu natus il-sinjal xiera Allora mux ma nix noqodu nafsu għal skadenza, aħna il-priorità huwa li jintom tieħdu żmien kollu tagħkom biex toħorġu bi proposta tajba, biex tatuna fuq il-mejda xi ħaġa tajba. Naħseb għandna bżonn iktar ċarezza u l-Kummissjoni tkun maquda bħala Kummissjoni tieħu kont tal-importanza ta', ta, ta dawn il-livelli il il u li mhux tkun eh, u li mhux toqgħod tagħti kasta divergenza fl-opinjoni tal-NGOs. Kellimni mis, grazzi. Eh, grazzi tal-kommenti li saru. Naħseb li dan kollu huwa kruċjali, speċjalment il-kredibilità tal-ġejni tagħna kien ħarsu lejn il-miri tal-missjoni tagħna li aħna tal-missjoni li aħna nixtiequ nilħu sa' 2020. Jek nħarsu lejn dibattitu li għaddejjem, ħafna drabi minn il-kwistjoni ta' u l-mistoqsija ta' iċċenza hija lesta. tan il-punt, aħna rridu nkunu ċari hawnhekk jekk nħarsu lejn l-istudji kollha li huma wkoll disponibbli, kollega tiegħi mek inti ġa semmita, m'hemmx m'hemmx eh, studju li jgħid li hemm eh, bidla li m'hemmx tibdil fl-użu tal-art. L-istudji kollha juru li iva hemm impatt hemm impatt fuq il-miri li aħna nixtiequ nilqu sal-2020. Hawnhekk qed nitkellem biż dwar CO2 għaliex mhux qed nitkellmu eh, dwar l emissjonijiet oħrajn li tiġu effettwati li mhux qed jiġu jitqisu xejn fil-direttiva li eh, enerġija li tiġġedded għalhekk aħna għu importanti ħafna li nersqu niġlura b'dan it-tip ta' proposta. Ovvijament hemm xi industri li huma kontrija. Jekk il konsultazzjoni pubblika mhumiex l-estja li għadi. Ovvja, nimmaġina li dawn bħat. Mxati membri mhumiex laqas konvinti ma laqas m'hemm evidenza xjentifika illi jgħid illi hemm m'hemmx valur. Għalhekk ngħid, kummissjoni jekk jaġobkom, jiena minnix taqsek marbut li bil-fors rrit ikun dan iseħ qabel il-miliet, il-skadenza ta' Deċembru, trid tintlaħaq le. Jien naħseb li l-ħjar nilħu valur tajjeb għal dan l-użu indirett tal-art. Iva, hemm valuri xjentifiċi differenti hemmhekk imma dan huwa minħabba li hemm suppożizzjonijiet differenti. Jekk jiena pereżempju mmur lej dak li konet nitkellmu li wieħed qed jitkellem dwar il-fajnejn ta' DigiTrade hemm dak 5.6% eh, biss li qed jinbidel u 50% tal-etanol u 50% tal-biodiesel. U ma nafux, pero sa ċifri se jkunu fl-2020, jinħarsu lejn il-plani ta' implementazzjoni fuq l-enerġija tiġedet. Ħafna naraw iktar minn 10% li ġejjin mill-biofuels u 25% u 75% li ġejjin mill-biodiesel. Allura rridu naraw illi l-istituzzjonijiet eccellenti li aħna nsejħu JRC qegħdin jaħdmu dan it-tip ta' suppożizzjonijiet meta nħarsu lejn il-penji ta' twetti, inħarsu lejn il-firda eh, li bejn il-etanol u l-biodiesel u aħna nkunu nistgħu nfasslu proposta leġislativa fl-2011 biex narċertaw li qed nibatu s-sinjal tajjeb u naraw illi dawn qed ikollhom impatti eh, baxxi ta' għajlok li fl-ħan l-ħar irridu nilħu. Sur Brody. Grazie, President. Nija dijem konċettuku dwar namlu distinzjoni bejn il-biofuels tal ewel ġenerazzjoni u t tini ġenerazzjoni. Jina naħseb li differenza unek hija biss dik li fit tini ġenerazzjoni il-biomassa sħiħa tittiġi użata. U f'dan il-każ jiena nwessa l-problema għal impjanti li jħadmu il-fuels għax bekk il-mod ikkosta jkollnu sostituzzjoni ta' żejt tal-fuels anzi bil-materja prima tal-biomassa. qabel ma nitkellmu fuq il-tibdil tal-limitu massimu, tal-anzi tal-ħamrija. Aħna rridu naraw li ħamrija hija eh, skarsa lina. Jekk aħna għanna kwantitajiet kbar ta' biomassa għal dak li huma l-industri agrikoli u tal-forestrija, aħna qabel ma nipenjaw ruħna bil-qawwi ħajdu nsaħħu diġa teknoloġiji li għanna fuq ir-residwu, residwi. Qabel ma namlu dik tabta ta' leġislazzjoni ta' d-dil tal-art. Iva, il-ħamrija hija risorsa, huwa rizors eh, li manċoqna ħafna minnu u aħna rridu l-ewwel net istrumenti kollha għal dispożizzjoni tagħna osservazzjoni, per esempio tiska naħseb osservazzjoni sir fl-spazju. Eh, għal dik GMES eh, e li indispensabbli f'dak ir-rigward. U għalhekk il-hemm strumenti kemm biex inkunu nafu kif għanna nużaw u xinu l-status ta' eżatt tal-ħamrija palissa. U mbagħad għabbażi ta' dan Nipruvaw inħaffu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 illi eh, nilħu ftejjim fuq dan. l għanijiet tagħna ta' 2020. Mistaqsija l-Kommissjoni fuq l-użu tal-pit bħala parti tal-bioenerġija u l-bioliquidi. Naf li ħafna li jazbuha mod differenti hawnhekk. Imma nxinajt li l-pit fiħdan l-Unjoni Ewropea huwa disponibbli. Nistgħu nużaw dan minn flok li nużaw il-faham. Minix il-faham minn barra l-Unjoni Ewropea, naħseb li għana nużaw il-pit. Per fil-Finlandja, f'imod jew ieħor, il-fuq minn mit dar eh, jissaħnu permezz tal-pit. Ija, huwa sors ta' enerġija li jiġġedded bil-mod il-pit u għalek għalhekk nixtieq nistaqsilkom isini x'jaħsbu dwar di dukrin tal-pit. Ja, und die Fragen beantworten Herr van Steen und Herr Owen zum Abschluss, bitte. Wer fängt an? Umgekehrt? Mela, kif ħanamlu l-għandu il-Kommissjoni minn ħat wieġeb? Thank you, uh, Mr. Chair, and thank you. Grazzi, Chair, tejt il-Kommissjoni. Grazzi tal-li eh, l-kubetti l tal-armonija totali. Mussan kantaw fit-tweġiba tagħna iżda. Ah, Għasnjura kakis, mannix, mannix informazzjoni għal-dispozizjoni tagħna ġenu punt tekniku. Allura l-ħamur l-ura, l-għu informazzjoni, mbagħad inwieġbek. Ma dak li inti semmej dwar ir-Red Plus u Cancun. Nafux qed jiġri fil-Cancun veru. U nittama ta' sew li ħajħdu xi deċiżjoni u xi riżultat pożittiv li għandu x'aqsam mar-red. Imma ma nafx kif dan u bat ħajdaħal fix-xogħol qed nagħmlu fuq l-ajrlok ġenerali hija hemmhekk huwa potenzjal qed hemmhekk fuq l-aġenda iżda l-ewwel naraw kif l-affarijiet imorru f'Kankun għabdel ma nemendaw xil xol li għanna fil-linja tal-politika għal dak li minna dajrek. Is-Njura Lindes Makavan, Sur Sajkev u oħrajn, kolla staqsuni, staqsuna mistoqsijiet fuq timing, fuq il-perdu ta' zmin. żmien. ħana raw eżattament il-perdu ta' zmin li għetnin imbasru ħanżujien jien għadna kif ġejna minn laqa fej konna qegħdin niddiskutu il e, ideja għal rapport, ideja ġenerali, li huwa rapport li ġi jimbassar li ser daħal fil-leġizzazzjoni sa' tmim din is-sena. Għadna qed nittamaw li dan ir-rapport b'xi bod ser ser rifetx jew qabel jew wara l-miliet eżatt jina qed qed e, nimmira għal 31 ta' Deċembru u naraw eżattament eh, eżattament x'qegħdin nagħmlu x'sar mod prattiku dan l-aħħar tnax xar u riflessjoni ta' x'qed x'kien għaddej fil-proċess ta' konsulta mm, kif kif kif x'kienet it-tweġiba tal-pubbliku u li nifissaw erba' għażliet ċari li aħna nixtiequ niżviluppaw nizviluppawhom dak inxaqsam li nħadmuhom formazzjoni ta' impatt tul is-sena 2011 biex inkunu nistgħu nifinalizzaw dan ix-xogħol sas-sajf tal-2011. Irridu għalhekk nippruvaw nilħu dan din iskadenza biex almenu nkunu nistgħu nuru li aħna ma konniex idina fuq zaqna dawn l-aħħar xhur, imma li narfu li dan huwa eh, qasam diffiċli hemm problemi bil-bixjenza tal bitta ta' tal-leġizzazzjoni li se nipproponu u għalhekk aħna rridu l-istudji rridu il-proċeduri jsiru sew biex ikun evalwazzjoni ta' impatt tajjeb u b'saħħthom. U ġifieri mhux m'għandux il-fatt li m'għandx rapport ma jfissirx li ma nagħmlu xejn is-sena d-dieħla. il-Kommissjoni tal bohra jina naqbel bisħieħ ma' kollega tiegħi. Dan huwa l-perjodu ta' żmien li aħna qegħdin naħdmu fuq. Nixtieq ngħid xi affar xi kelm tgħidda. Dej ħafna nikkorreġi lil kollegi ba il-rapport jgħid if appropriate jekk xira għalek huwa tajjeb li ngħidu illi il-Komissjoni għandha studja il-kwistjoni ma jfissirx li bil-fors toħroġ fattur li id-daħallajluk imma jgħid li għandha istitudja s-suġġett u toħroġ proposta jekk ċira. Bċuħut mill-punti li t-għajmu. Dak li għal surprodi Prodi. Għandek raġun fija fil-mija meta qed illi l-art hija miex mhix mhix mhix mhix ħaġa li eh, ma ħad U dan huwa marbut ma kif għandużaw l-art tagħna, l-emissjonijiet tal-karbonju, eh, kif ser jaffettwaw dan it-tip ta' użu tal-art. Aħna maħniex ser inwessaw l-art li ħadmuħ l-bdiewa jew minnet jizra eh, l-ġuħiraba imma ta' ħajkun separat għalek mwem xeffet tal-biofuels li ħajġi ħajġi affettwat. Rikord is-Senjura Manner dak li għalet dwar Pete Di mhix mistoqsija ġdida fil-fatt dan il-mistoqsija tqajmet u l-negozjati ta' direttiva il-Kommissjoni dak iż-żmien ħasbet u għadda taħseb li l-pit mhuwiex sors ta' enerġija li jiġġedded e kif innu nfisser fid-direttiva għaliex il-kelma renewable li jiġġedded irid ikun biomass. U pit ma jqax taħ il-biomassa. Imma ma jfissirx li l-pit m'għandux xi kwalitajiet tajbin huwa risors indiġenu domestiku li għandu jiġużat u jista' jkun li nistgħu nużaw f'ħafna tipi ta' biofuels ta' tieni ġenerazzjoni, tant l-aħjar, imma mhuwiex fejn nifsu as such risors li jġeddet, sors enerġija li tiġġedded. Ma nafx naħseb koprejna l-punti kollha, forsi l-aħħar punt rigward il-studju li sar, nasab ħanitlu naqra fuq level tekniku naħseb illi dal-ħin ma tanċi idea tajba. Jekk aħna jekk dan istudju ħares lejn ix-xenarji differenti, qed nitkellmu dwar 5 jew 6 fil-mija tal-biofuels u għandek għandek studju ta' 8.6 fil-mija li wkoll rapportat f'dan l-istudju jifer u għalek naħseb li koprina dan. Imma, kif għal kollega, għataw ħafna mistoqsijiet, ħafna nċertazzi marbuta ma' dawn l-eżerċizzju ta' modeling illi eh, aħna irridu eh, nisu ftit iktar qabel ma nħarġu proposta, iżda qed nagħmlu l-almu tagħna sabiex nfassu dan ir-rapport kem użomu kem jistajkun mal-diskadenza li jem nizla fit direttiva Ningrazzja il-Kommissjoni għalek, ningrazzja l-membri, l interpreti, jisiċer, naġġornaw il-għada nifvotaw fit disa fuq ħafna rapporti. Grazzi.